fuq is-sekwestru internazzjonali tat-tfal fil-Ġappun u fuq il-laqat tal-ġejjieni. Għanna ċertu petizzjonijiet illi ħajkunu posposti għall għal-nies ħajkonna wkoll il-proċedura ta' urġenza u eh, għal xi petizzjonijiet li ħajkunu posposti għal Marzu. Fil-aġenda ta' Marzu ħajkonna il-petizzjoni 437 954 u l-500 dieciocho en esa reunión. Las peticiones 336 de 2012, 721 2014, 1141 2014, 58 2019 y 938, dos, um, eh, eh, 938 barra 2012 se incluirán en el orden del día de dawn il-petizzjonijiet kollha illi l-interpretu ma laħħaqx mal-President jgħidhom ħajkunu posposti u ħanistennew it-tweġiba tal-Kummissjoni. Il-petizzjoni 197 tas-sena 2016 ħajkunu inklużi fil-aġenda ta' Mejju jew Ġunju. Fuq l-opinjonijiet mhux ħajkun hemm opinjoni fuq eh, ir-rapport tal-esportazzjoni tal-armi tan-nar iżda ħajkun hemm rapport fuq it-tnaqqis tal-ugwaljanza fuq eh, Eh, fil-qasam tax-xogħol. ħajkollna wkoll eh, l-Fragos li ħajkun responsabbli għal żjara ta' informazzjoni fit-Turkija fit-tieni semestru ħajkonna żjara fil-Polonja u anke żjara fil-Jugendam fil-Ġermanja u bħala smieħ pubbliċi workshops aħna ddeċidejna fuq dawn iż-żewġ eh, um, dati li wieħed fuq ir-relazzjoni interistituzzjonali u trattament tal-Kummissjoni rwol tal rwol tal-Kummissjoni fil-kuntest tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. U biex nagħlaq eh, il-punti 8-10 ħajsiru bi proċedura bil-miktub dwar l-SCI e Minority Safe Pact ħajkun hemm eh, tieħda deċiżjoni li skont l-artiklu 230 ittieħda deċiżjoni u ħajkunu format il-petizzjonanti illi ttieħdu dawn id-deċiżjonijiet u ħajkunu informati illi ħajkun hemm ismih fil-24 ta' Marzu. Ħan insistu mal-Kumitati tal-Libe illi dawn m'għandhomx jipparteċipaw bħala organizzaturi fil-panels u li għandu jkun hemm ugwaljanza bejn il-membri tal-panels. Issa fuq l-Ombudsman aħna ħan Ninsistu fuq il-punt illi aħna rridu nkun voluti fl-organizzazzjoni, il-punt uh, diża ħajkun pospost. Mela, għetsa rajtilkom dwar um, ir rapport tal-koordinaturi, issa ngħaddu għall l-agenda il-punt numru 17, il-petizzjoni 1156 illi kienet petizzjoni prezentata minn Niko Semsrot fuq il fatt li rridu nerġgħu nagħtu isem ġdid lill-Kamra l-Sala tal-Plenarja fi Brussell biex nistabilixxu il-sede unika tal-Parlament Ewropew fi Brussell, jekk jogħġbok. Grazie ħafna, ziz missednim il-Kommissjoni u membri tal-Kumitat Peti, jiena ftit xhur ilu għamet l-istorja Ewropea, kont parti mill-istorja Ewropea, u marin rridx nidilkom fuq dak li ġara imma ħana jidilkom ħalli nkun qed ngħin lil dawk laħek bil-biografija tiegħi. Jiena waqqaft din il-ġlida ta' żewġ siġi tal-Parlament. Kif? Għaliex jiena sibt lakuna fil-dispożizzjoni ta' trattat dwar il-faħipoġi l-Parlament. Hemmhekk hemm miktub illi il-Parlament irid jiltaqa' fi Strasburgu 12 darba fix-xahar, imma ma speċifikax liema Strasburgu Iva, vjament, kulħadd jassumi li Strasburgo qiegħed fi Franza 450 eh, km l-bot minn hawnhekk. Imma dan għaliex ma kienx hemm alternattiva, iżdissa issa sibna Strasburgu fi, fi Brussell 450 metru l bot. Il-emiċiklu hawnhekk semmejtu Strasburgu u allura tistgħu tiltaqgħu hemmhekk kull xahar minn arma malfejn toqgħdu tiblu xi kelma waħda mqar minn fuq it-trattat. Issa din għalfejn kellna bżonna il-tini post tal-parlament jaħli ħafna flus u wkoll wasal għal-ħala ta' ħin titilfu mit sija kull sena meta tivvjaġġaw lejn Franza u lura u kif ukoll Eh, spazju moħħli għaliex hemm bini kbir fi Strasburgu li huma vojta 300 ġurnata fis-sena. Ejja nimmaġinaw li kieku dan l-ispazju u dawn il-flus jintużaw għal xi ħaġa li għandha bżonn verament l-Ewropa. Mela. Ejja forsi ikonem ikonem l-universitajiet u anki iktar xogħol jew anki aktar saqa fuq ras għal min dak li m'għandhomx m'għandhomx saqa fuq rashom bħalissa. U apparti minn hekk eh, hemm ħafna ħela ehm, għal ta' missjonijiet kull darba li tivvjaġġaw l-Istrasburgu meta qed nitkellmu fuq l-emerġenza klimatika. Żgur li intom qegħdin toħolqu din l-emerġenza wkoll. Jiena għalhekk Ħat l-affarijiet f'idejja u tistgħu taraw il-prova tiegħi fejn. Tajt li nisem lil din is-sala. Issa jiena hekk tajt dan l-isem imma ovvjament dan l-isem qed jibqa' jaqa' u allura nabżon ta' tal-isem ġdid ġibtu miegħi u nixtieq li l-Parlament ikkonferma dan l-isem u nkunu nistgħu nwaħluh. Għandi bżonn il-managers tal-bini sabiex inkun nista' nwaħala mal-ħajt. Hawn min qed jgħid li forsi din hija ċajta, u naqbel magħkom il fatt li tivvjaġġaw fi Strasburgu u lura għall-ebda raġuni nuru kemm kemm l-Unjoni Ewropea tista' tkun kaotika u kemm taħli u bħala persuna li jiena ċajtir nixtieq infakkarkom li din din hija ċajta li għaddejja għal aktar minn 60 sena u allura m'għaddix tad-daħk. Allura jekk jogħġobkom imxu mal-petizzjoni tiegħi ejja nbidlu l rotta tal-futur tal-Ewropa. Nittama? illi din is-sessjoni ta' disa ta' filgħodu tal-Kumitat Peti jkun mument storiku fejn il-Parlament Ewropew fl-aħħar ikun jista' jieħu kontroll tal-destin tiegħu. Thank you very much. Now has the floor the Commission, uh, Ms. Christensen. Good morning, Chair. Chair, thank you for the... Il-Kommissjoni. Grazzi, President. Jiena nixtieq infakkarkom illi l-kwistjoni ta' siġu tal-Parlament Ewropew ninsibuha fil-protokoll numru 6 dwar il-post ta' siġijiet tal-Parlament, eh, l-Aġenziji u Dipartimenti tal-Unjoni Ewropea. Mela, għall-Parlament Ewropew dan il-protokoll eh, juri illi il-Parlament għandu siġu tiegħu fi Strasburgu fejn il-12 il-periodu tal-sessjoni tal-plenarja kif ukoll sessjoni tal-sessjoni budgetarja jisiru hemmhekk. Imbagħad il-bqija jisiru fil brussell Il-protokoll jagħmel parti integrali mit-trattati u allura jista' jiġi emendat wara li jkun hemm bidla fit-trattati. Allura fl-opinjoni tal-Kommissjoni M'hemmx dubju li referenza għall protokoll 6 għal referenza ta' Strasburgu fejn ħajkun hemm it-tnax-il sessjoni plenarja legalment jirreferi għal belt għal belt ta' Strasburgu fi Franza, fal u għall ebda eh, belt oħra jew post imsemmi Strasburgu. U allura mhuwiex eh, possibbli legalment li ninterpretaw il-kelma Strasburgu b'tali mod illi ikun f'konformità li minflok it-12 sessjoni plenarja issir fis-sala tal-emiċiklu fi Brussell li kieku din tissemma Strasburgu. Is-sura dal-mof. Grazzi ħafna, Senjura President, ziz kollegi, jiena qed hawnhekk minflok is-sur Radef li jiskuża rruħu għal fatt illi ma setax ikun hawnhekk. Jiena nixtieq nippreżenta l-pożizzjoni tagħna. Il-pożizzjoni tal-grupp politiku tagħna kif qed jgħid il-petizzjonant kien hemm diskussjonijiet matul is-snin dwar li jkollna siġu wieħed u kien hemm anki petizzjonijiet oħra li kien marbut ma li kienu marbutin ma dan is-suġġett. <coughs> Imma għana mnaħa waħda għandna trattati u d deċiżjonijiet għall-emendi ta' trattati jistgħu jittieħdu biss mill-istati membri. Madana kollu, dejjem nisimgħu wkoll konsegwenzi favorevoli eh, għal bidla bħal din fit-trattati irridu nqisu wkoll il-fatt li l parlament maqsum fuq din il-kwistjoni. Fisem il-PPE jiena nixtieq ngħid illi l-aħjar ħaġa tkun kieku il kumitat tieħu deċiżjoni wara li nisimgħu l-opinjonijiet kollha u mbagħad inkunu nistgħu niddeċiedu fuq il-petizzjoni nnifisha. Grazzi. Is-Sinjura Ries. Grazzi ħafna, Sra. President. Mela, f'din l-istorja mhux il-kwistjoni tal-sede unika li ovvjament ilna nittrattawa snin twal, imma l-petizzjoni tiġi pro li uh, proposta llum rajna l-għamla tagħha ta' skantament qed nuri u femizmu hawnhekk illi nimbidlu l-affarijiet, jiġifieri li eh, nbidlu l-isem u kollox imma ilna niddiskutu b'mod serju nafu t trattati li huma maħniex inġenwi fil-Parlament Ewropew, nafu li t trattati jtuna biss ta' seta ta' dikjerazzjoni, imma jiena nagħmel parti minn l-ewwel deputati konna ħamsa ma' Cecilia Malmstrom um, ehm, fl-2006 fejn aħna kellna l-miljuni 300.000 eh, firmatarji lill-Kummissjoni għal sede tal-Parlament f'Brussell huwa l-Kunsill illi jiddeċiedi fil-lingwi kollha nafu jekk qed niftakar sew l-uniku president li rrid iġib eh, kien Sur Borrell illi ġab din il-kwistjoni quddiem il-Kunsill hija xi ħaġa nistgħu nagħmlu nsaqsu lill president eh, tagħna illi jesprimi Eh, il-pożizzjoni tal-Parlament. Jiena ma tantx naqbel ma' sur Admoff imma s suġġett li ma jkun ikun il-Green Deal reċentement jew il-Pjan Juncker imma jiena rajna anki fil-pjan ta' riżoluzzjoni fuq l-urġenza klimatika kien hemm ħames mid-deputat li votaw favur dan huwa r rapport bejn 400 kollegi illi uh, juru ir-rida tagħhom ta' sede unika. Anke fil-petizzjoni ta' Sur Eh, semsrot eh, punt seba' imma il-punt 8 issir DNA tal-partit tiegħek imma forsi ma jkunniex dan il-ken għal min għandu eh, m'għandux saqaf fuq rasu. Imma meta nitkellmu fuq l-universitajiet u l-akademik u d-dinja akademika, nixtieq ngħid biss illi kien hemm allinjament meta kien hemm żewġ aġenti Brittaniċi illi ġew lura id-dar biex hekk insibu post mhux biss għall aġenzija tal-Mediċini Ewropea imma l-proposta ta' Strasburgu kienet ideali. E, Tassew kollox kien allinjat, il-pjaneti kienu allinjati u ma' Franza ma rridx tiċċaqla u għall-ewwel darba nixtieq ngħid illi kien hemm eh, dak is-sentiment ta' xi ħaġa li se tiġri anki minn Angela Merkel stess mill-kabinet tagħha anki minn xi MEPs hawnhekk illi ma rridux jisprimu ruħhom u fil-fatt hemm ukoll proponow set din is-sede eh, tal-Strasburgu eh, għall aġenzija tal-Mediċini imma fl-aħħar mill-aħħar kienet Amsterdam illi rebħet il-post is-sede u għalhekk nagħlaq billi ngħid bħal ħafna deputati jiena tassew għandi għall qalba ta' dak li qegħdin aħna l-oriġni tagħna, d-DNA tagħna u s-sede ta' Strasburgu. Eh, rikonċiljazzjoni imma aħna nistgħu norbtu forsi l-affarijiet u nkunu iktar aġġornati, moderni dan l-argument dejjem huwa użat anki mill-populisti tal-Ewropa kollha kemm hi imma ma nistgħux eh, ninħabba wara t trattati imma l popli Ewropej li tant snin issaqsu li din il-kwistjoni tkun menu suġġett ta' diskussjoni naħseb taqbel miegħi. Is-soluzzjoni fl-aħħar mill-aħħar nafu li mi għandna bżonn insibu soluzzjoni fejn kulħadd jirbaħ imma ma nistgħux l-affarijiet jibqgħu maħlin u mbagħad injorati fil-Kunsill Mela jiena nħalli eh, fl tal-kumitat eh, biex tħalli il-petizzjoni miftuħa forsi għax ma tantx hija akademika fl-għamla tagħha ma bħala sostanza hemm kwistjoni li għandna bżonn eh, sieda wara t-talba ta' ċittadini Ewropej tagħna. Grazzi. Għalkemm sinċerament inħoss li il lingwaġġ u l-metodu li ntuża mill-petizzjonarju f'din il-petizzjoni seta' jkun wieħed eh, ferm ferm aħjar li eh, wieħed jibdel l-isem tas-sala tal-plenarja fil-Parlament ta' Brussel f'dan il-Parlament għal Strasberg ma naħsibx li huwa l-metodu idoneo kif wieħed isolvi din il-problema din il-problema li għal żmien twil issa jla tiġi diskussa minn dan il-Parlament. minn dan il parlament hija kwistjoni storika fid-drafting ukoll tal-trattati ftejn bejn tliet stati membri bejn il-Brussell, Strasburgu u Lussemburgu. Imma wieħed irid jaraf ukoll li have to għandna bżonn illi nieħdu deċiżjoni. Ġifieri meta aħna nitkellmu rigward l-importanza li innaqsu it tniġġis u qed inkunu aħna stess illi minħabba dan l-element storiku burokratiku li darba kull xar fċertu ċirkostanzi anke għal aktar minn darba fix xar ikonna immexxu s-servizzi kollha minn Brussell għal Strasburgu. Naħseb jiena maħniex qegħdin nagħtu eżempju tajjeb l kumplament għal ċittadini Ewropej meta qegħdin nagħmlu eh, din dan dan l-att ta' kull xar fejn qed inkun qed l-Parlament kull xar tista' tgħid. Għalhekk għalkemm nemmen illi għandu jkun hemm tkomplija ta' diskussjoni rigward sit wieħed sit wieħed permanenti għal dan il-Parlament għaliex qegħdin naħlu ħafna riżorsi ħafna riżorsi kemm mill-lat ambjentali manka mill-lat ekonomiku fl-aħħar mill-aħħar biex jitmexxa dan il-Parlament qegħdin nużaw flus taċ ċittadini Ewropej, ġifieri li jkollok ħela fir-riżorsi illi jintużaw sabiex isir eh, dan iċċaqliq darba kull xahar hija xi ħaġa li naħseb għandna nilkomplu niddiskutu ma fl-aħħar mill-aħħar nieħdu deċiżjoni. Il-Parlament ippronunzja ruħu rigward dan f'diversi reżoluzzjonijiet ukoll li ttieħdu fosthom l-aħħar rizoluzzjoni dik ta' frar tas-16 ta' frar 2017 sabiex ikun hemm din il-bidla u din tittieħed din id-deċiżjoni. Jena nerġa' nerġa' nsostni għalkemm minix totalment komdu għal mod kif ġi draftjata din il-petizzjoni ma naħsibx illi diskussjoni bħal din tista' tissolva billi nibdlu isem ta' sala fil-Parlament, però xorta waħda il-ġist tal-petizzjonarju ehm, naqbel miegħu nemmen li għandu jkun hemm nemmen li għandu jkun hemm diskussjoni ma mhux diskussjoni biss fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni, però xettiku ħafna mill-mod kif ehm, ġiet miktuba u formulata din il-petizzjoni. Ma naħsibx li b'dan il-metodu nistgħu insolvu din il-problema. Thank you, uh, Ms. Danoka. Grazzi, Signora Laroka. Grazzi ħafna, Signora President Jiena naqbel mar rakkomandazzjoni tad deċiżjoni tal-petizzjoni jiġifieri li tkun ammissibbli naħseb li l petizzjonant jaf fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament li diġà ġiet imsemmija u ħankunu qegħdin nibatu din il-petizzjoni wkoll il-AFCO. Jiena ma nixtiex intenni l-istess argumenti. Imma nixtieq nfakkar lil Niko Semstrot li ma jistax e, e, ikollu l-mertu ta' din l-ideja għaliex il-membri tal-parlament jiftakar l-inċident tal-2008 fejn is-saqaf tal-emiċiklu kien waqa u eh, ma kien hemm ħadd eh, fil-binja. U kellna eh, nibqgħu fi Brussell għal dar għal xarejn miflok marna fi Strasburgu u il-kollega tiegħi mill-Iskozja li jisawa parti mill-House of Commons kien esprima din l-idea u kien iċċirkolla mal-membri kollha biex insemmu il-sala il sala tal plenarja Strasburgu. Ġifiri forsi eh, tajjeb ngħidlek li m'intix l-ewwel wieħed li ħriġ bl-idea. Grazzi. Thank you, Ms. Auken. Grazzi, Signora Auken. Skużawni wasalt tard, imma dan mhux l-ewwel dibattitu. Jien nixtieq nfakkar kulħadd fuq xi ħaġa. Strasburgo ma daħlitx fit-trattat qabel il-1998 il-punt ta', ta raġunijiet storiċi huma validi għalek kienu poġġewa fi Strasburgu, ma mbagħad kien hemm l-Assembleja u l-Parlament kien juża l-istess eh, faċilitajiet, mbagħad la darba li kien hemm iżjed eh, influenza kien hemm iktar seta. U l-akbar seta però kienet fi Brussell mhux fi Strasburgu. Ma naħsibx li fi Spanja se jpoġġu xi parlament xi Valencia pereżempju eh, namlu hekk, għalhekk imma ddeċidejna fuq Brussell Fl-1992 kellna trattat ta' Maastricht. Kien hemm referendum mbagħad fi Franza u il-vuċi ta' Franza kienet diskreta. U ridna nieħdu azzjoni. Aħna fid-Danimarka smajna u Franza daħlet fit-trattat fejn daħlet 12 sezzjoni tal-plenarja fi Strasburgu. Ikolli ngħid illi hija inkredibbli illi l-Parlament ma jistax jiddeċiedi fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol tiegħu stess. U allura u ma nistax ikun naħlu naħlu daqshekk u flus, imma Strasburgu għandha ħafna affarijiet importanti. Imma U eh, aħna għandna l-Parlament hemmhekk, naħseb l-post tajjeb. Grazzi, għandek żewġ minuti, ehm, Suri Sam biex biex tikkonkludi. Grazzi ħafna lil kulħadd għal dan id-dibattitu. Aħna lkoll naqblu fuq il-kontenut għanna metodi differenti U jekk inħarsu lejn l-aħħar 60 sena illi li nbiddlu l-isem tas-sala tkun l-aħjar soluzzjoni għall parlament Naqbel bisħiħ ma' Sinjura Awken, mal-Viċi President, Jiena ma nishtiqx ngħid li l-ideja tiegħi imma bħala istituzzjoni kollha nistgħu naqblu ma' din l-ideja flimkien u eh, napprezza il-tweġiba tal-Kummissjoni tista' tini eh, prova li Strasburgo verament qed tirreferi għal Strasburgu fi Franza. Eh, ovvjament mhijiex faċli li ma timxiex mal-proċedura kif suppost tal-Parlament. Jiena nixti nirrekomanda li forsi nresqu din il-petizzjoni l kumitat Envi għal fatt li tkun aħjar għall-ambjent ukoll minħabba li nbidlu dan l-isem u anki jkun hemm eh, frankar fil-budget. Ehm, nibatu għal dan il kumitat ehm, sabiex nibatu għal kumitat libe għall opinjoni ta' shelter l eh, l-ussus ta' refugjati. U allura b'dan l-input kollu naħseb tajjeb li kieku din ir-riżoluzzjoni titressa fil-votazzjoni tal-plenarja u mbagħad nsemmu l-emiċiklu fi Brussell, Strasburgu. Unkunu nistgħu wkoll inbidlu l-emiċiklu ta' Strasburgu bħala Brussell u mmorru hemmhekk biss għad-dibattitu fuq il-budget. Grazzi. Grazzi ħafna wara li smajna l-membri ta' dan il kumitat u l-petizjoni darbtejn. Aħna nixtiequ li jekk kif qalet is-Sinjura Zdanoka, aħna diġà nistgħu nibatu l petizzjoni biex ikun hemm opinjoni li toħroġ mill-Kumitat Afkon, ħalluha miftuħa issa, inħalluha eh, miftuħa pendenti biex nirċivuha u hekk kif qal is-Sur Saliba aħna fis-sena 2000 u 17 diġà kien hemm ukoll talba għal sjeda unika ġifieri rridu nistennew x'ħajjejdu l-afkom. Mela ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda, il-punt 18 ġifieri petizzjoni 1140 tas sena 2018 ta' Fernando Novella Asensio fuq dawk illi huma affettwati mill-asbestos u nixtiequ li jkollna Ewropa mingħajr asbestos m'għandniex il-petizzjonant eh, preżenti allura nitolbu lill-Kummissjoni biex titkellem is-Sur William Tyler. Uh, thank you very much, uh, Grazie ħafna, Senjura President. Ħaniprofa nżomm fil-qosor, diġà irċivejtu l-osservazzjonijiet tagħna bil-miktub u għalhekk jiena ħanifoka fuq l-elementi ewlenin u nagħtikom l-aħħar żviluppi Mela l-ewwel net il-Kummissjoni taqbel bi sħiħ li l-asbestos hija xi ħaġa li eh, twasal ħafna tħassib u hemm bżonn ta' miżuri adekwati fuq livell eh, nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna eh, ħloqna pakett leġislattiv fuq l-asbestos Eh, eh, għanna l-protezzjoni tal-ħadima milli jkunu esposti għall-asbestos għandna d direttiva tal-2009 148 li hija direttiva ta' asbestos li ħafna iktar faċli li eh, niftakru għajek. U allura din hija xaġa importanti u importanti wkoll illi niskuraw li r regoli li għandna jiġu implementati kullimkien fl-istati membri kollha. Għalhekk hemm il-wol importanti min-naħa tal-istati membri għaliex huma responsabbli li jimxu f'konformità mar-regoli u sabiex nappoġġaw din il-biċċa xogħol importanti, il-Kummissjoni ħolqot gwida għall aħjar prassi fuq l-asbesto għal min qed jimpjega il-ħaddiema biex hekk niżguraw illi r-regoli jiġu implementati kif suppost. Issa, eh, kif anke qed insemmu fl-osservazzjonijiet tagħna. Id-deċiżjoni li neħu l-asbestos eh, mill-binjiet privati jew pubbliċi jiddependi minn eh, ċertu fatturi u għal darbohra dan huwa fidejn l-istati membri biex jiddeċidu fuq l-approċ. Huma qegħdin fl-ħajar pożizzjoni biex jevalwaw jekk li naħħu l-asbestos mill-bini jkunx l-aħjar eh, ġestjoni eh, tar-riskju. Imbagħad li li l-asbestos eh, mal-mart kollu ta' li marbut max xogħol nixtieq infakkarkom fuq il-xogħol tal-Kummissjoni fuq Occupational Diseases f'artiklu 2 fil-fatt qed ngħidu li l-Istati Membri li huma huma responsabbli għal eh, kriterji għal kull mart eh, fuq il-post tax-xogħol. Anki l mart li hu marbut ma' l-asbestos. Nixtieq infakarkom ukoll fuq il-konklużjonijiet tal-osservazzjonijiet fejn qed naraw illi meta nitkellmu fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol ehm, Il-kwistjonijiet kollha li ressa il-petizzjonant għall komitat tal-petizzjonijiet jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-istati membri u allura l-Kummissjoni taħseb illi dawn għandhom jiġu eh, ikkonsidrati mill-awtoritajiet kompetenti, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Imbagħad bħala osservazzjoni oħra nixtiequ ngħidulkom ukoll illi il-Kommissjoni nediet EIKA, eh, Aġenzija Ewropea li eh, edha fil-Finlandja sabiex jagħmlu evalwazzjoni xjentifika biex jħarsu lejn il-limitu ehm, għall-espożizzjoni tal-asbestos. Skont id-direttiva allura din kienet ċaġa ġdida għalhekk ma kienx f'osservazzjonijiet tagħna, imma xtaqna li aħna ninformawkom dwarha. Nirringrazzjakom ħafna l-attenzjoni. Thank you, Mr. Salib. L-asbestos huwa wieħed mill-materjali li huwa joħroġ bl-aktar moċċar li huwa karsinogen jikkawża kanċer, fibrosis, jiġifieri bħala materjal hemm bil xjentifiku bil politiku li dan għandu jitneħħa mill-aktar fis possibbli mill-binijiet kollha speċjalment dawk li huma pubbliċi. U meta tara petizzjoni bħal din fejn għandek metro pubblika fi Spanja, ehm, sistema ta' metro pubblika li għandek binjiet li għadhom għat għandhom prezenza tal-asbesto, tal sija xi ħaġa nkwetanti ħafna. Dan aktar u aktar joħroġ mill-fatt li fl-2001 ehm, ġie maqbul fuq baż internazzjonali wkoll li dan il-materjal għandu jitneħħa b'mod gradwali minn dawn il-binijiet pubbliċi. Saret ukoll reżoluzzjoni min naħa tal-Parlament Ewropew fl-2013 u issa ddew tista' tgħid 19-il sena minn dan minn dan il-ftehim illi kien intlaħaq fl-2001 u naħseb kien hemm żmien biżejjed sabiex eh, dawn il-binijiet pubbliċi jitneħħa minnhom dan il-periklu periklu li huwa wieħed reali għalhekk aħna tal-opinjoni li l-ewwel din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa sabiex fl-aħħar mill-aħħar tkompli ssir pressjoni fuq l-awtoritajiet Spanjoli sabiex eh, nevitaw dan il-periklu eh, evidenti, reali għalina u koll għal diversi ċittadini Spanjoli. Muchísimas gracias. No hay ninguna intervención más. Como no está el, peticio, el peticionario, dejaríamos... Mela kif eh, talabna l-petizzjonant aħna ħanżommuha miftuħa din il-petizzjoni u anka wara dak li qal is-sur Saliba aħna nkomplu naraw insegwu eżattament x'miżuri ħadd adotta l-Kummissjoni fuq f'termini ta' sigurtà u eh, prevenzjoni biex jitneħħa l-asbestos. Mela, issa ngħaddu l-petizzjoni 171 tas sena 2019, ppreżentata minn ċittadin Ġermaniż. Il-petizzjonant mhux jgħid hawnhekk, u allura nistgħu ngħaddu immedjatament biex nisimgħu min-naħa tal-Sur Koba Ġevik, min-naħa tal-Kummissjoni biex jagħtina rendikont min-naħa tal-Kummissjoni. Jekk jogħġbok. Iva, fil-kummenti tagħna bil-miktub li diġà batnilkom aħna għedna li dwar artifiċjali huma ta' theddida għall-insetti li huma notturni li huma attivi bil-lejl. U aħna sħaqna fuq il-fatt li l problema għadha tinħass fuq eh, il-livell Ewropew, iżda ma nistgħux nirregolaw xi ħaġa fuq eh, dwar minħabba li din hija kompetenza tal-Istati Membri. Issa jekk eh, din xi tkun irregolat fuq livell nazzjonali jew lokali din dvarja. Issa aħna fuq livell Ewropew li nistgħu nagħmlu għalli nippruvaw inħeġġu l-Istati Membri Ewropej biex jippruvaw ikun hemm teknoloġija iktar eh, tajba li tirrispetta l-ritmu ta' dawn l-insetti u dan nistgħu nagħmluh biss b'linji gwida volontarji m'għandniex kompetenza biex nimponu regoli. Jiena nixtieq infakkar ukoll li regolament tal-eco design ma jwaqqafniex milli aħna nippruvaw npoġġu fuq is-suq naturalment teknoloġija li hija eco-friendly. Naturalment aħna ma nistgħux nistipulaw iżda permezz ta' din id-direttiva laqqas li ma tip ta' teknoloġija. Ġifieri aħna din il-problema qegħdin narfuha nafu li hemm din il-problema l-azzjonijiet għandhom ikunu fuq bażi volontarja u nixtieq ngħid li l-kompetenza nfakkarkom hija tal-Istati Membri. Grazzi. il-problema tal l-għanet nirringrazzja l-petizjonarju għal-kem għal-kem muxiet għal-din il-petizjoni, petizjoni interessanti ħafna, anka meta wieħed jieħu konjizzjoni, il-pollinators anka fuq livell Ewropew illi dejjem edin jonqsu din eh, problema kbira li għedin naffaċċjaw li għedin naffaċċjaw bħalissa eh, għalix dawn jiffurmaw part integrali parti importanti wkoll sabiex ikollna ekosistemi illi jkunu b'saħħithom fuq livell Ewropew. Jiena nifhem il-Kummissjoni Ewropea li tgħidilna li din mhijiex kompetenza direttament tagħha, però xorta waħda eh, nipproponi u nappella lill kummissjoni sabiex xorta waħda tipprova tkompli eh, tieħu eh, azzjoni sabiex fl-aħħar mill-aħħar din naħseb hija xi ħaġa li bi ftit sforz minant kulħadd u b'gwida aktar ċara ehm, permezz ta' regolamentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea nistgħu nistgħu insolvuha. Jiġifieri hemm bżonn li tittieħed azzjoni u naħseb illi din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa u tintbagħat ukoll importanti ħafna l kumitat Envi għal opinjoni sabiex anka fuq livell ta' Parlament Ewropew inkomplu nżidu anka l-awareness il-pressjoni politika anka fuq il-Kummissjoni sabiex tieħu azzjoni. Gracias. Pues después de haber escuchado a la comisión y al señor Saliba, mantendríamos. Grazzi smajna l-Sur Saliba mela ħalluha miftuħa din il-petizzjoni li batuha lill-MV iżda nixtieq ukoll nitolbu l-Kummissjoni biex jippruvaw jaraw jekk jistgħu xiħorġu xi linji gwida kif intqal nafu li ma jistgħux jinħorġu regoli speċifiċi li jorbtu l-Istati Membri iżda forsi jistgħu jinħorġu eh, linji gwida biex inkun nistgħu nirrispettaw ukoll ir-ritmu tal-pollinators u nkunu nistgħu wkoll nigwidaw aħjar il-livell lokali u nazzjonali ġifieri forsi jista' jkun hemm din l-azzjoni tittieħed mill-Kummissjoni. Mela ngħaddu issa l-punt numru 20 fuq l-aġenda petizzjoni 1604 94 tas sena 2014 imresqa minn Joaquin Perez Gomez, eh, ċittadin Spanjol fuq eh, l-azzjoni tal-ekoloġisti fl-azzjoni tal-pjattaforma eh, Agwa Ez Vida fuq il-proċess ta' tender pubbliku għall ġestjoni taċ ċiklu tal-ilma fil-żona ta' metropolitana ta' Barcellona. Nagħti merħba lill petizzjonant u nisidna biex titkellem. Grazzi ħafna, grazzi talli ddeċidejtu li tismaw il-petizzjoni. Id-dritt tal-ilma huwa dritt tal-fundamentali eh, ta' ċittadini e kif hemm stipulat fl-artiklu 11 u 12 tal-Karta ta' Trattati tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem, aħna qegħdin naraw illi dan ukoll u wieħed mid-drittijiet tal-bnedmin skont l-Unjoni Ewropea wkoll dritt tal-ħajja, dritt li gawdu mill-ambjent u fil-parlament Eh, fis-sena 2015 kien hemm l-ewwel inizjattiva ta' ċittadini Ewropea illi kienet iffirmata minn xi żewġ miljun persuna li kienet tisħaq fuq id-dritt ta' għall-ilma. L-ilma huwa xi ħaġa illi huwa essenzjali għalina l-bnedmin u m'għandix issir xi ħaġa illi hija biss tranzizzjoni ekonomika. Il-deċiżjoni 300 29 eh, ħarġu wkoll bil-fatt li m'hemmx kuntratti bħalissa l-ġestjoni tal-ilma bħalissa f'Barcelona u bħalissa qegħdin naraw illi l-ftehim li hemm mhuwiex leġittmu. Fis-sena 2012 kien hemm entità pubblika li approvat il-ħolqien ta' ekonomija mħalta li jkun hemm ukoll ġestjoni mħalta tal-ilma. U għal din raġuni nafu li ħafna mill-azzjonijiet 95% minnhom sas-sena 2017 kienet e, parti mill-grupp ta' kumpaniji akbar mingħajr ma kien hemm konsultazzjoni pubblika il-Qorti Suprema ta' Katalunja kisret il-prinċipji ta' kompetittività ħielsa u marret kontra wkoll trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u liġi fuq tenders pubbliċi. U allura aħna naħsbu li d-drittijiet tal-esklusività għandhom ikunu ikkonsidrati minħabba li dan ma kienx qed iwassal għal eh, il-President eh, twaqqaf li petizzjoni iżdu tgħid li l-interpreti mhux qed ilaħħqu biex u tgħidilha biex titkellem iktar bil-mod. Fis-sena 2019 aħna rajna li kien hemm ukoll din il-possibilità ta' eh, proviżjoni imħalta iżda mingħajr ma kien hemm rispett tal-kompetizzjoni ħilsa waħna nafu li llum il-ġurnata il ġurnata kien hemm regola li ħarġet fl-1953 taħt Franco ma kinitx qiegħda wkoll twassal sabiex ikun hemm rispett ta' dawn id-drittijiet u naħseb illi din hija regola ħalli ħad kompli servi l-bosta snin u ħad poġġina f'sitwazzjoni prekarja. Sas-sena 2047 fil-fatt u jien naħseb li d dritt tal-Unjoni Ewropea il-liġi tal-Unjoni Ewropea fuq it-tender pubbliku għandu jkun meqjus bħal pereżempju il-fatt illi wieħed ikun mistieden illi jressaq tenders l-ewwel qabel kollox u mbagħad aħna nippruvaw nikkonsidraw ukoll il-drittijiet ta' din dan il-grupp ta' kumpaniji tal-grupp akbar u anke tal-possibilità li jkun hemm provvista imħalta anke fuq il-pożizzjonijiet illi Eh, inħarġu hawnhekk ma jistax ikun hemm monopolju u inħarsu wkoll lejn tqassim tal-kapital illi qed iwassal biex ikun hemm 85% tal-proviżjoni li ġejja minn kumpaniji privati u 15 biss minn sors pubbliku. Il-konflitt ta' interess dwar l-interessi li għandhom din grupp ta' kumpaniji, akbar naħseb li huma ovvju aħna rridu wkoll inqisu l-fatt li akbar kellhom ukoll ftehim ma' organu tal-gvern sas-sena 2016 fuq il-limħalfin li kienu qed ikunu magħżula għal dan il-każ u fl-aħħar kien hemm ukoll tneħħija ta' ipoteki li kienu qegħdin jipperikolaw ukoll l-assi tal-din il-grupp dan il-grupp ta' kumpaniji. Il-President ta' Akbar ukoll kien jgħat eh, ikun aġevolat u aħna nasbu illi qegħdin nieħdu azzjoni hawnhekk mod eh, qed naraw li hemm daqsxejn ta' monopolju fi Spanja minħabba dan il-każ u naħseb li importanti li jkun hemm iktar kompetizzjoni ħilsa ma jkunx hemm monopolju u anke mhux biss eh, f'din l-operazzjoni f'din il-provvista aħna naħsbu li ma nistgħux inserħu biss fuq fornitur wieħed L-interess ġenerali wkoll fuq id-dewmien e, e, tal kuntratt u l-fatt li għandu jkun hemm parti e, li jkun tas settur pubbliku hija xi ħaġa importanti. Il-President tgħid li l-petizzjoni biex ikkonkludi. L-ebda minn dawn il-każijiet u dawn il-punti ma kienu imresqaw konsidrati fil-kas li tressaq quddiem il-Qorti Suprema ta' Spanja għal din raġuni jiena naħseb illi dawn huma affarijiet li għandhom ikunu kkunsidrati u rridu nipproteġu l-interessi ta' 3.2 miljun ċittadini li jgħixu f'din iż-żona ta' Barċellona u nagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex nippruvaw nannullaw ukoll din dan il-monopolju. Grazzi ħafna. Issa min-naħa tal-Kummissjoni is-Sinjura eh, li tirrappreżenta l-Kummissjoni. For the floor, um, I would like to say that um, this issue which is raised by the patient. Signor Kornisova, Jiena nixtieq ngħid illi din il-kwistjoni sissa kienet soġġetta għal proċedimenti legali fuq il-livell nazzjonali u l-Kummissjoni ħadet nota tal-sentenza li ħarġet mill-Qorti Suprema eh, Spanjola fis-sena 2019 f'Novembru u kienet qiegħda tgħid li abbażi tar drittijiet esklusivi il-proċedura kienet ġustifikata u allura din dan l-otja ta' kuntratt kien meqjus li kien legali mill-Qorti Suprema Spanjola. l kummissjoni tixtieq tgħid li għall-qasam tal-forniment tal-ilma bħalissa qed naraw illi dan hija dan il-qasam huwa esklus mill-kamp applikazzjoni tal-Concessions Directive u Naħsbu li din kienet deċiżjoni li diġà tieħdet meta aħna konna ninnegozjaw il-liġi sekondarja wkoll. Anke l-istati membri li kienu qegħdin jisirħu ħafna fuq l-inizjattivi brabta ma' qasam tal-ilma. u anke skont il-premessa numru 40 tal-Concessions Directive qed naraw dawn il-concessions fil qasam tal-forniment tal-ilma ħafna drabi jkunu arranġamenti komplessi ħafna li hemm bżonn li jkunu konsidrati tajjeb minħabba li l-ilma huwa eh, xi ħaġa li essenzjali għall bniedem u jista' jkun hemm esklużjoni li huma ġustifikati minħabba l kamp ta' applikazzjoni dak li huwa inkluż, iżda aħna nafu li kultant jista' jkun hemm każijiet li jistgħu jippermettu li l-proċedura ta' negozjar mingħajr ma jkunu pubblikati qabel tista' tkun permessa f'ċertu każijiet li huma ġustifikati bħal pereżempju każijiet fejn ħajkun hemm bżonn li jkun hemm protezzjoni ta' drittijiet esklusivi fejn l-għotja ta' kuntratt jista' jingħata biss lil Eh, operatur ekonomiku wieħed biss. Għandu raġuni li żviluppi l ġodda fuq il-livell ta' reviżjoni li għandha ssir fuq il-livell nazzjonali illi indirizzat b'mod estensiv il-kwistjoni fih dan ir-rati nazzjonali ma naħsibx il-Kummissjoni tista' tiddubita dak li sar diġà fuq il-livell nazzjonali u għal din ir-raġuni il-Kummissjoni m'għandhiex l-intenzjoni li tkompli issegwi l-kwistjoni li hija mresqa mill-petizzjonanti. Um, thank you. Um, okay, I'd like, I, I, I would like to thank the Commission for... Iva, mela nishtiq eh, nirringrazzja lill kummissjoni għall kontribuzzjoni tagħhom nixtieq insemmi żewġ affarijiet. Mela, l-ewwel nett Il-proċedura interna għadha ma ntemmietx minħabba li hemm petizzjoni ta' annullament tal-aħħar deċiżjoni li ttieħdet fil-Qorti Suprema u din kienet talba li tresqet fil-Qorti Suprema stess, jiġifieri għadna nistennew biex naraw x'ħajkun ir-riżultat ta' din il-proċedura nixtieq ngħidu illi Il-proċeduri interni għadhom mhumiex finalizzati allura hemmhekk fih dan l-Qorti Suprema, parti minn hekk irridu ngħidu wkoll li l-ewwel deċiżjoni importanti li tieħdet mill-Qorti Suprema Katalana semmit b'mod espliċitu li kien hemm raġunijiet biex wieħed jaħseb li kien hemm negozjati diretti u ma kienx hemm rispett tal-artikli illi għandna fit trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir rigward tal-liġi tal-kompetizzjoni u aħna qegħdin naraw il-Qorti Suprema ta' Katolina kienet qalet illi jista' jkun hemm ksur tal-liġi Ewropea u dan ma kienx iffinalizzat fil-Qorti Suprema ma naħsibx illi issa wasal il-waqt li nagħlqu dan il-fajl irridu nżommuha miftuħa u jiena nixtieq ngħid ukoll li nemmen bisħieħ U nifhem il-punt ukoll tal-Kummissjoni li hemm ċertu raġunijiet illi ġaluna nasbu għalfejn eh, għandu jkun hemm xi ċaqliħ kemm fil-kuntest tal-direttiva eh, dwar l-ilma u l-liġi tal-kompetizzjoni li jista' jkun hemm permess li jkun hemm proċedura diretta l-ottja ta' kontratti iżda dawn il-każijiet għandhom ikunu ġustifikati b'mod speċifiku anke bażi ta' ċertu kriterju. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni tanalizza u tara jekk dawn il-kriterji kienu sodisfatti minħabba li bħalissa qegħdin nħarsu lejn każ fejn kumpanija pubblika kienet qiegħda ċedi kienet qiegħda tagħti l l-forniment tal-ilma dan kien kuntratt li jmur lura l-1953 fejn eh, il-kumpaniji kieku ma setawx jagħmlu dak illi eh, ilhom jagħmlu dal-aħħar 30 sena. Jiena naħseb li minħabba li proċeduri interni għadhom mhumiex finalizzati u jiena naħseb illi hemm raġunijiet biex inkomplu analizzaw dan il-każ, jiena naħseb li din il-petizzjoni għandna nżommuha miftuħa. Grazzi. Iva, sur saliba. Li din il-petizzjoni wieħed irid iħares li għam minn żewġ lati, minn żewġ angoli. L-ewwel nett l-angolu ta' kompetenza għalkemm il-Kummissjoni anka kif konfermat mir rappreżentant hawnhekk min naħa tal-Kummissjoni qal bl-aktar u kwota l-akki Ewropew fejn jgħidlek illi jisma' fejn jidħol dan il-każ min-naħa ta' tal-Kummissjoni Ewropea hemm nuqqas ta' kompetenza Ġifiri hemm numru ta' esklużjonijiet fejn jidħol tendering bħal, bħal dan. Ġifiri xorta waħda l-Kummissjoni għalkemm ma kellix din il-kompetenza ċara matul dawn l-aħħar snin żammet investigazzjoni min-naħa tagħha u sissa ehm, ikkonkludiet min-naħa tal-Kummissjoni li ma kien hemm l-ebda bażi l-ebda bażi ċara ehm, għal petizzjonarji. Balla minn hekk kellek erba' deċiżjonijiet li ttieħdu mill-ogħla qorti Fi Spanja fejn dawn qegħdin jgħidu li dawn l-allegati ksur ta' regolamenti ta' kompetizzjoni ma seħħewx. Allura jiena ma nistax eh, nifhem l-użu għalfejn din il-petizzjoni għandha tinżamm xorta waħda xorta waħda miftuħa għalek għalhekk nipproponi li din il-petizzjoni tinala. Signora Riva, gracias. Sur Arriba, jekk joġbok anzi, Sinjura Qariba. Grazzi ħafna, President. L-ewwel grazzi ħafna lill petizzjonanti tal-li qegħdin hawnhekk. Naħseb li huwa importanti li ġew quddiem il-Kumitat u anki għal dak li huwa l-qorti eh, suprema u s sentenza tal eh, sentenza ta' 22 municipalitajiet fil- żona eh, ta' Barcellona li ħadet inizjattiva u qed igarantixxi dan is-servizz essenzjali u għalhekk hemm bżonn ta' mekkaniżmi ta' kontroll regolatorji eh, stretti ħafna rigorużi ħafna biex ikun hemm konformità tal-kriterji għall provista tas-servizz biex hekk il-żona metropolitana ta' Barcellona tkun garantita dan is-servizz ma jkun hemm iktar kontroll ta' dan il-monopolju privat u għalhekk naħseb illi għandna bżonn nappoġġjaw eh, din il-petizzjoni tal-assoċjazzjoni eh, tibqa' miftuħa il-petizzjoni u nsaqsu lill eh, kumitat tal-Protezzjoni tal-Konsumaturi biex joħroġ b'opinjoni fuq dawn is-sentenzi li aħna rajniehom kontradittorji. Grazzi ħafna, is-sur, sinjura Rigu. Grazzi ħafna. Grazzi ta' Signora Rego, grazzi ħafna. Huwa minnu illi ħaġa loġika indipendentement mill-kontradizzjoni li kien hemm fil-ġustizzja Spanjola minn banda ek u minn banda eh, l-Qorti ta' Suprem u minn naħa l-oħra l-Qorti ta' Barcellona, imma għandna bżonn dawn l-istanzi superjuri illi inżommu miftuħa l-petizzjoni biex hekk nkunu nistgħu nirrevedu l-mikow din il-kwistjoni biex hekk ikun hemm reviżjoni jekk hemmx eh, il-possibilità jew le illi forsi ma tibqax in kontradizzjoni u għalhekk jiena nixtieq ngħid illi lil Madrid uman. Hemm bżonn ikun hemm aċċess għalih bil-possibilità ta' ġestjoni pubblika u nafu wkoll li għatat l-istituzzjonijiet Ewropej u għalhekk jiena nixtieq li nżommu miftuħa din il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Arias. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanti li ġew hawnhekk personalment quddiem il-Kumitat u din jitkellmu minn ġdid mill eh, fuq il-ġustizzja eh, Spanjola u għalhekk jiena ma naqbilx xejn mal-preżentazzjoni illi għamlu fuq din il-kwistjoni Hawnhekk hemm sentenza tal-Qorti Suprema li għall stanza l-iktar għolja tal-Istat Spanjol u għal daqstant eh, ah, hija e, sub ġudice dinja sentenza e, kompluta sħiħa ġifieri minn stat membru minn l-iktar istanza għolja u għalhekk qegħdin isna qed dubitaw minn din is-sentenza palli kieku kienet ċiċajta u biex ikun hemm reviżjoni ta' sentenza tal-Qorti Suprema ta' Spanja. Ġifieri ma jeżistix il-każ hawnhekk. M'hemmx proċess ta' annullazzjoni hawnhekk fil-fatt ma nidħolx fiha din. Issa fuq is-sentenzi stess permettili eh, din mhumiex affarijiet tal-Parlament Ewropew għax hija sentenza ta' Qorti Suprema ta' Stat Membru f'dan il-każ ta' Spanja u ma tkunx tista' tiġi riveduta fil-Parlament Ewropew għax hija istanza superjuri f'Spanja u għalhekk dak li għandna bżonn mhux il-Parlament Ewropew narawh forsi fl-ambitu Ewropew, imma ma nistgħux bħala Parlament Ewropew nirrivedu xi ħaġa sentenza li ħarġet mill-Qorti Suprema ingħaqad ma rajt ħaġa bħal din dan jkun preċedent li kieku u anki ma nistgħux nirrevedu dawn is-sentenzi u wkoll inkunu qegħdin hawnhekk eh, noħorġu b'vena populista assolutament hawnhekk. U naħseb kif qal is-sur Saliba m'hemmx bżonn illi nkomplu għaddejjin niddiskutu hawnhekk fil-Parlament għandna bżonn ta' bilfors nagħlqu l-petizzjoni ma nqogħdux nitilfu il-ħin wara illi kien hemm sentenzi mill-rati. U għalhekk ma nistawx jekk tridu tiżviluppaw l-affarijiet ma ngħaddux minn hawnhekk għax wara kollox dik kienet istanza superjura Spanja illi diġà tkellmet il-Qorti Suprema tkellmet l-iktar istanza għolja is-sur urta sur edha sub ġudice mħabba kien hemm talba ta' annullazzjoni ġifieri hemm rikors normali quddiem il-qorti mid ċittadini u għalhekk il-Qorti Suprema għandu bżonn ukoll joħorġ b'sentenza anki jekk qiegħda sub ġudice għal din ir-raġuni. Imma nagħmlu nagħlqu s-sentenza u nagħlqu l-petizzjoni mbagħad forsi s-sentenza tiġi rrevokata minħabba r-rikors x'namlu. U għalhekk jekk il-Qorti Suprema tissowi sentenza li kellha qabel, u mbagħad aħna x'namlu għalhekk għalmenu eh, irridu nistennew li jkun hemm forsi din is-sentenza ta' nullità ta' annullazzjoni naħseb dan huwa argument tiegħi li ħaġa loġika. Grazzi. Is-sur Arias, jiena ninsisti illi nagħlqu din il-petizzjoni Qorti Suprema tkellmet bis-sentenza ċara li hija waħda eh, kompluta li nqatat u għalhekk ma rridux noqogħdu naħlu l ħin hawnhekk petizzjoni bħal din mena m'hemmx possibilità ta' rikors. Grazzi ħafna, mela żewġ minuti issa għal petizzjonanti. Grazzi ħafna lill membri kollha illi ovvjament ġew hawnhekk u taw l-opinjoni tagħhom, aħna nixtiequ nagħmlu kumment. L-ewwel nett nixtiequ ngħidu illi dan il-proċess kollu huwa f'kuntratt eh, li huwa tal-wieħed tal-1935 taħt ir-reġim ta' Franco, jiġifieri mhux biżżejjed issa biex jiġi aġġornat għall-ilma u l-bżonni tal-ilma tal-żona metropolitana ta' Barcellona u qegħdin nitkellmu illi kien hemm talba annullazzjoni tas sentenza mill-Qorti Suprema u nixtieq ngħid lis-Sur Arias Aħna maħniex qed infetqu u neddubitaw mill ġustizja Spanjola, qed biss nagħtu id-dejta, iċ-ċifri ta' sentenza definittiva tal-ipoteki li hemm bżonn jiġu riveduti. Iċifir hija ħaġa reċenti qed nitkellmu fuq eh, sena, sena, xarejn. Anki matul tmien snin din il-kumpanija u kol eh, ġabet l-ilma, u għatat l-ilma għal miet ta' familji u qegħdin niddefendu id-dritt tagħhom biex ikollhom aċċess għall-ilma. Grazzi ħafna. Mela, għal din il-proposta, issa smajna lill komissjoni il-petizzjonanti, kif ukoll il-membri eh, id-deputati dan il-kumitat li qed tirċevi informazzjoni fuq dawn il-erba sentenzi ta' definitivi tal-Qorti Suprema Spanjola, mhux waħda erba din hija informazzjoni tal-Kummissjoni Ewropew lek insaqsi li sur urta sur jekk inti taħseb li għandek informazzjoni fuq dan ir-rekors ta' annullazzjoni u wkoll il-petizzjonanti forsi għandhom xi tip ta' informazzjoni aħna nafu iva illi kien hemm talba għal annulazzjoni ta' parti mill-mandanti, jiġifieri l-azzjoni l-assoċjazzjoni ġifiri batet din it-talba u qalu hekk pubblikament il l proċess eh, huwa eh, bir-rikors mill-istanzi Ewropej. Waħak maħniex qed insaqsu l-Parlament Ewropew illi jitkellmu mal-rati, imma aħna nafu illi hemm kumitat minn dan il-Parlament li forsi jista' jistudja il-kompetitività ħilsa illi eh, forsi jistgħu jaraw mill-lenti oħra. Olek, mera, fuq il-Komitat Peti l-pożizzjoni ċara tagħna meta jkun hemm sentenzi definittivi tal-Istati Membri dejjem il-Kumitat Peti tala il-petizzjoni meta jkun hemm ehm, sentenza definittiva tal-iktar rati eh, għoljin ta' pajjiż ma nistgħux nbidlu proċeduri hawnhekk fil-Kumitat Peti u żewġ gruppi ta' maġġoranza dak soċjalista u tal-PPE u wkoll issegwu l-istess deċiżjoni illi issa ħadet il-Kumitat tal-Peti. Issa dawn huma affarijiet konkreti nafu fuq Barcellona u dak illi deċida wkoll qorti eh, uh, Spanjola u għalhekk mbagħad hemm petizzjoni oħra f'din il-petizzjoni li hija l-kompetitività kompetitività ħilsa jekk tixtiequ titkellmu fuq il-kompetizzjoni eh, ħilsa l ilma mhux biss f'Spanja imma pajjiżi oħra hemm bżonn ikun hemm petizzjoni oħra għax f'din qegħdin nitkellmu biss speċifikament fuq suġġett tal-ilma ta' Barcellona li kienet subġudice u issa nqatat berba sentenzi tal-Qorti Suprema u għalhekk il-proposta tal-Presidenza tkun għall-informazzjoni li għandna u l-informazzjoni li, li tat ukoll il-Kummissjoni Ewropea u l kontributi ta' żewġ eh, gruppi eh, iktar importanti bżonn nikkonsidrawhom, aħna l-proposta tkun illi nagħlquha. U mbagħad hemm ħaġa oħra kif kifat l-petizzjonanti jekk tixtiequ tagħmlu petizzjoni oħra ġenerali fuq il-tendering u l kompetitività ħilsa tal-tendering eh, tal-ilma pubblika jistgħu jagħmlu hekk mhux biss fi Spanja 27 stat membru din hija petizzjoni oħra. Aħna inna niddiskutu anke fil-Kumitat Peti ma inti titkellem fuq il kompetitività leali libera, skużawni, u għalek qegħdin nitkellmu biss din il-petizzjoni fuq l-ilma tal-żona ta' Barcellona. U għalhekk il-proċess eh, għadda ħa it-tul tiegħu imma l kumitat Peti għandu l-informazzjoni fuq erba sentenzi definitivi tal-Qorti Suprema illi deċidew deġa fuq is-suġġett tiegħek. Proposta tagħna tkun illi eh, nagħlquha. Ngħaddi l-kelma lis sur Urtażun jien għandi suġġeriment. Jiena nagħmel referenza fuq il-każ partikolari ta' Barcellona u sentenza tal-Qorti Suprema. Jiena ma nafx tkun prudenti, jiġifieri ma nafx suġġeriment minn ħati għaj biss illi qabel ma forsi nistgħu impoġġu dan il-suġġett għal laqgħa tal-koordinaturi dan ikun is suġġeriment tiegħi. Għax il-petizzjoni ta' annullazzjoni ta' annullità forsi tiġi aċċettata mill-Qorti Suprema tkun miftuħa f'Spanja u magħluqa hawnhekk u għalhekk nittamaw illi nistgħu nieħdu deċiżjoni fil-koordinaturi u mbagħad jekk ikun hemm il-Qorti Suprema li tirrifjuta din it-talba ta' annullità aħna nkunu ġustifikati fl-aġġir tagħna. Iva, Sur Saliba naħseb qed tismani mit traduzzjoni u xveru jekk jidhirlek illi dak li qal dak li propona s-sur urtasun li jkun hemm deċiżjoni fil-grupp tal-koordinaturi forsi jkun hemm spazju ta' xar lill petizzjonanti għax huma l-interessati huma l-petizzjonanti biex ikun hemm dan din preġiba rikors ta' nullità ta' annullazzjoni għandna nistgħu ngħaddu għall koordinaturi din hija eh, jiena proposta tiegħi illi nagħlqu imma jkollna xahar Eh, biex ikun hemm din il-presentazzjoni tar-rikors eh, xar biss imħabba dan ir-rikors ta' nullità ta' annullazzjoni ta' sentenza aħna nkunu nafu fuq il-fajl u mbagħad minn issa sa xar nirċevu u jekk il-koordinaturi mbagħad jiddeċidu jekk jgħalqu jew ħallu miftuħa l-petizzjoni. Naqblu. Is-sur Arias. Sur Slavakov. Sur Arias jiba wkoll. Tajb wisq. Mela nagħmlu hekk. Billi mhux aħna ppreżentajna din il-talba ta' eh, annullazzjoni ta' nullita naraw kif nistgħu niġbru din l-informazzjoni forsi jkun possibbli illi jina nkun nista jew le nista' nibata. Aħna ma nistawx nibatu ittra lil parti terza li mhijiex parti interessata, ovvjament aħna min-naħa tagħna u ma nistawx niksru il eh, din id-dejta. Jiena nsaqsik illi f'xar kif qal is-sur Urtazun u l-oħrajn u jekk il-koordinaturi jkunu jaqblu Jiġifieri hekk il-proċediment dejjem tal kumitat Peti dejjem dejjem mhux jien imma anki tal-leġislaturi ta' qabel meta jkun hemm sentenza definitiva eh, tal-Qorti Suprema ta' pajjiż dejjem eh, il-petizzjoni tiġi magħluqa. Ma nixtieq ngħid biss illi ovvjament aħna nafu da kollu mill-mezzi ta' komunikazzjoni, ma aħna ma kenniex komunikazzjoni se nipprovaw ġifiri illi eh, inġbru din l-informazzjoni. Grazzi ħafna. iva, jina nista' ngħidlek qed intik xar tittifhem illi l-proċess eh, huwa dak jiena ovvjament ma nafx se jiġri bir-rikors għax hemm erba' sentenzi definittivi tal-Qorti Suprema ta' Spanja imma nistgħu naraw u mbagħad ikollna iktar informazzjoni. Sur Arias nixtieq ngħid li ftehim huwa illi il-bil huwa illi deċiżjoni Eh, noħduha awtomatikament. Iva, maluqa mbagħad jekk xar naslu tasal id-dokumentazzjoni ikonna l-possibilità li nerġgħu niftħuha. Naqblu? Mela, eh, maluqa xar possibilità ta' koordinaturi illi jiftħuha. Imma ovvjament dan huwa eh, proċess kan tista' uġu sta' grazzi ħafna anki lill petizzjonanti Mela nibqa' għaddejjin bl-aġenda tagħna niġu għal punt 21 We are going to do a change. Sem bidlu. Anzi, Iva, sem morru għal punt 21. Anzi, 22. Għax naħseb umma umma l petizjonanti mill-Italja għax għal punt 21 petizjonanti għadhom ma waslux, allura ngħaddu għal punt 22. il-mikrofonu jekk jogħġbok. Aħna edinaw għal punt 21 naf. Imma hemm ħafna MEPs illi qegħdin jivvotaw fil-vot tal-imko u saqsow biex eh, nistennu 10 minuti u għalhekk aħna qed inbidlu l-ordni tal-aġenda. Ok. Grazie ħafna. Tajbis. Merħba bikom. Issa qegħdin fil-punt 22 petizzjoni xejn wieħed barra 2017 ippreżentata minn Giovanni Cortese ta' nazzjonalità Taljana fisem l-Assoċjazzjoni rinnovamento demokratiku dwar il-proġett ta' kostruzzjoni ta' żewġ paċiri ta' detenzjoni għax-xmara Seveso. Għaw il-petizzjonant fostna minu ħsibt illi kienu dawk hemmhekk anki intkom għandu eh, PowerPoint display u mbagħad naraw kif se nagħmlu.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 Tutto posto? Kollox sew? Mela, merħba bik għandek ħames minuti għal petizzjoni tiegħek. Jekk jogħġbok. Dak għal ħin allokat. Mikrofonu jekk jogħġbok. Buongiorno. Lodwa tajba lil kulħadd. Jiena Giovanni Cortese li qed nippreżenta l-petizzjoni fuq il-baċiri ta' Sevezo. u l-aspetti li għandna bżonn nikkonsidraw minħabba fejn huma huma tliet punti. L-ewwel il kemm dan il-proġett huwa kritiku u mbagħad ovvjament is-saħħa u mbagħad tal-patoġeni u mbagħad ir-riflessi fuq ir-riżultati fuq iċ-ċittadini li jgħodu hemmhekk. Issa għal dak li huwa l-ewwel punt mill-proġett eżekuttiv joħorġu dawn il-punti kritiċi. Intervent previst fuq is-sit fil-Park tal-Groana li għamel parti mill-korritur ekoloġiku tar-Reġjun tal-Lombardija bi konsekwenzi fuq eh, 17 lettari tal-park. Eh, u mbagħad maski wkoll illi qegħdin eh, mal-baċir illi jgħat fil fond tagħhom u mbagħad m'hemmx ċertezza kemm eh, dan il-baċir se jżomm għax laqas biss wieħed jista' imur jispezzjonah laqas hemm il-barriera eh, ekoloġika li hija prevista. u mbagħad hemm ukoll baċir illi fejn il-viċin eh, il-ħaddima artiġanali u s supermarkets m'hemmx ħarsien tas-saħħa taċ ċittadini. Niġi għat-tieni punt Eh, kriterji kritiċi fuq is-saħħa. Dr. Roberto Borghi fis smigħ tal-24 ta' April tal-2018 wera dak illi sab fil-inmiet ta' Seveso fl-2012 u l-2013 u r-riżultat huwa li dan jirrappreżenta żieda għal patoloġija taċ ċittadinanza. Fil-fatt hemm ħafna uh, aġenti uh, kanċeroġeni li wkoll għandhom xaqsmu mal tajroid u mart autoimmune. U għalhekk hemm ħafna sustanzi bħal tumuri eh, kollha li kawżaw il-kanċer, eh, hemm ukoll eh, l-aġenti ta' tniġġis li wkoll kollha kemm huma joħolqu l kanċer u eh, meta ikun hemm ħafna eh, xita u l-xmara tkun mimlija eh, ikun hemm ukoll dawn id-depositi fi xmara seva so mbagħad jaslu wkoll fid-djar. Punt tlieta: Kriterji kritiċi bioloġiċi li ġew rappreżentati mill-biologa molekolari Dr. Dottor Cortese illi proċessat tliet sostanzi biss ta' dawk li sabet. L-ewwel il-klorometano jew klorometilene li huwa wkoll jikkawża l-kanċer. Dan huwa element illi huwa likwidu u huwa ħelu meta wieħed ixommu u jista' mitir ehm, ħafna fl-arja u eh, jużaw ħafna fl-industrija taż zeba, u la derba mbagħad jiġi voltalizzat isir iktar tqil mill-arja u għalhekk wieħed jista ovvjament ehm, ixommu faċilment u anki l-annimali qegħdin friskju f'temperaturi għalti mbagħad jiżviluppaw eh, gassijiet tossiċi oħra. U fit-13 ta' Jannar tal-2019 l-Unjoni Ewropea ħarġet modifika tad direttiva 6-7 fuq il-kommerċjalizzazzjoni u ehm, projbiet li jkun hemm dan il-kuntatt ma dawn it tip ta' ilmiet. Umbat hemm erbiċida oħra li jagħmel parti mill-kloroterazina li huwa wkoll jikkawża l kanċer illi jidħol fl-eruq tal-pjanti, jidħol allura fil-katina tal-likel u jibqa' fil-ħamrija l-ħafna żmien. Huwa disturbatur illi jbiddel is-sistema tal-endokrina. Eh, -end u jikkawża wkoll il-leukemia u l-linfomi. u mbagħad hemm erbaċida ieħor illi wkoll jikkawża l-kanċer, klassifikata għabbażi tad direttiva kif għadna 76 barra 458 li huwa wkoll ta' periklu u hemm ħafna eh, ħsara li se jkun hemm għall-għajnejn għax huwa tossiku kif ukoll għall-ambjent tal-ilma u jeqret l-ekosistema b'konsegwenzi ambjentali. wkoll nitkellmu fuq parametri umani, pereżempju l-attakki tal-qalb, eh, wieħed jista' jkollu in-nawsja, is-sola u jistgħu jkunu wkoll eh, jeqerdu parti mill-organizmu tal-bniedem nistgħu ngħidu wkoll li kien hemm multi wkoll għal mowt taċ-ċittadini u għalhekk minħabba is-smigħ kif għad tal-2018 kien hemm ħafna ġrajiet. Il-kuntratt tal-appalt tal-2018 ġie deċiż u kien hemm mbagħad il-kriterji għall appalt ġdid. F'Awwissu tal-2019 lill-Alta Arti qegħdin għaddejjin il-proċess u l-proġett eżekuttiv huwa biss copy-paste ta' qabel imma jikser żewġ affarijiet tal-kuntratt fejn il-finanzjament mhux kopert u anke fil kumitati ta' assoċjazzjoni li huma kontra l-miet ehm, maħmuġin ta' Zevzo li jeħraq ukoll Milan u f'Settembru tal-2019 kien hemm iktar minn 400 persuni illi eh, organizzaw eh, Eh, gara bir-rota u għandna avvenimenti oħra organizzati aħna l istanzi tal-2018 ġifiri biex ma jkunx hemm tniġġis tal-ilma ta' xmara Seveso għal dak li huwa d-dekret 125 ta' Mejju tal-2006 fuq il ħarsien tal-fawna u għalhekk din qabel ma kull intervent tax-xekle ma tkunx ħaġa loġika. Imma permettu li żewġ mistoqsijiet hija l ħarsien jew le tas-saħħa dritt sakrosant taċ-ċittadini? Huwa dover jew le tal-istituzzjonijiet illi ħares is-saħħa taċ-ċittadini fil-każ tagħna minflok hemm tentattiv kontra u aħna nistennew li tistgħu tagħmlu xi ħaġa biex tħarsu s-saħħa taċ-ċittadini u ta' din il-ġenerazzjoni imma wkoll ta' ġenerazzjonijiet futuri. Nirringrazzjakom ilkoll u ovvjament nawguralkom il-ħidma tajba. Adesso la Commissione, la signora Laura Tabellini. Signora Laura Tabellini mill-Kummissjoni. Grazzi l-odwa tajba. Il-proġett li qed jiġi refer, refer mill-petizzjonant għall ambitu ta' direttiva tal iaa Dan kien is-suġġett tal-proċedura u din id-direttiva titkellem fuq l-effetti tal-proġetti fuq is-saħħa tal-ilma tal-pjan. u jekk ikun hemm dan irid ikun hemm affarijiet li jiġu indirizzati skont il-proċedura tal-IAA. Imma rridu nħarsu lejn l-alternattivi biex naraw jekk il-proġett jiġi awtorizzat jew le skont l-awtoritajiet, skont il-kompetenzi tal-awtoritajiet nazzjonali. Dan huwa proġett individwali li naqtaq il-Kummissjoni taħseb li l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jevalwaw is-sitwazzjoni aħjar u l kummissjoni eh, tieħu id eh, deċiżjonijiet ta' nfurzar fuq il-prassi ġenerali u meta jkun hemm eh, nuqqas sistematiku li timxi mal-regoli li mhux dan il-każ. Il-Kummissjoni il każ il kummissjoni Eh, tħares lejn l-adekwatezza tal-proċedura tal-IAA u eh, il-rapport tal-IAA taħt l awtoritajiet nazzjonali jridu jimxu mal-konformità tar rapporti U jridu nħarsu lejn dispożizzjoni ta' ġustizzja fuq livell nazzjonali biex eh, jisfidaw deċiżjonijiet fuq ta' din id-direttiva. Issa, bbażi tal-informazzjoni li tatna tagħna l-petizzjonanti der li eh, kien hemm xi sfidi legali quddiem ir rati nazzjonali fuq dan il-proġett u biċċet minnhom huma marbutin mal-legalità tal-proċedura tal iaa Dawn intbata u ntbatu lill-Kriminali Superjori dell-Akwa u eh, ttieħdu id-deċiżjonijiet mill-awtoritajiet nazzjonali. Il-petizzjonant ukoll eh, għandu tħassib brabta ma' tniġġis fil-xmara Seveso. Ehm, Dinja rilevanti għaliex l-istati membri irrid ikollhom pjanijiet illi għandhom jinkludu miżuri biex jiżguraw illi eh, l-entitajiet kollha tal-ilma ikollhom eh, status tajjeb. Din isibuha fl-2015 imma f'ċertu stati membri kellhom limitu ta' żmien itwal biex jilħqu l miri tagħhom. Issa, meta nqisu l-pjan ta' ġestjoni għal ehm, għal dan id-distret li jinkludi xmara Saveso, l awtoritajiet eh, użaw din il-possibilità taħt id-direttiva u qed jiżguraw illi jkun hemm status tajjeb ta' din ix-xmara sal-2027. M'hemmx evidenza illi hemm ksur tal-qafas ta' direttiva tal-ilma. Issa, fl-aħħar il-petizzjonant qed jitkellem fuq id direttiva tal-trattament tal-ilma. U eh, jidher li hemm ksur direttiva li daħlet fl-inter mar-reġjun tal-Lombardija. L-Kommissjoni ħad tkun qed l-passi kollha meħtieġa fil-kuntest ta' dan għal dawn il-ksur tal- ta' din is-sitwazzjoni. U allura dawn il-konklużjonijiet il-Kummissjoni mhux se tagħti iktar segwitu fuq din il-petizzjoni. Grazzi. Okay, thank you. Grazzi, Sur Salib. Fuq dan il-kas ma naqbel xejn mal-latitudni li ħadet il-Kummissjoni. Ixmajjar xmajjar għalina huma parti importanti mill-ekosistemi tagħna li iħallu impatt importanti ħafna fuq il-komunitajiet tagħna u il- eh, din xmara, xmara Seveso hija importanti ħafna wkoll għal reġjun tal-Lombardija, speċjalment għal komunità ta' Senakon. Kunu għedin nonqsu bil-kbir jekk l-Unjoni Ewropea minn naħa tagħna għalkemm jeżistu numru ta' proċeduri fosthom l-Environmental Impact Assessments illi f'dan il-każ jien anke wara l-preżentazzjoni li saret għandi d-dubji tiegħi eh, kemm saru b'mod eh, adekwat Pero minna tagħna nkunu qegħdin nonqsu bil-kbir jekk nagħlqu għajnejna u nagħtu darna lejn dawn il-komunitajiet lejn anka il-pressjoni kbira li qiegħda ssir anka fuq bażi eh, miċ-ċittadini wkoll ta' din il municipalita u miċ-ċittadini ta' din il-lokalità għal dawn il-proġetti. Proġetti li anka mill-informazzjoni illi għaddiet għandna wkoll din jipperikolaw ukoll kollu jkomplu jitfaw, ser jkomplu jitfaw aktar biżijiet negattivi fuq ix-xmara service. U għalhekk jiena min-naħa tagħna anke bħala SND qegħdin nipproponu li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u min-naħa tal-Kummissjoni tieħu azzjoni adekwata sabiex tipproteġi din ix-xmara li hija tant u tant importanti ehm, għal dawn il-municipalitajiet fl-aħħar mill-aħħar għall ilma li huwa riżorsa huwa dritt uman, dritt uman illi għandna namlu minn kollox sabiex nipproteġu eh, għal reġjun tal-Lombardija għalhekk nipproponu li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u tingħadda wkoll għall-opinjoni l kumitat Envi. Okay, thank you. Mizembi. Grazzi, eh, signora Evi. Grazzi ħafna, Sir President. Grazzi lill kollegi Iva jena naħseb li naqbel ma talba li nsomm dal petizzjoni miftuħa minħabba li issa għandna t tini smih ma dawn il-firmatari li jerġgħu jitkellmu fuq din il-problema li qed taffettwa dan it-territorju ta' Tramuntana żona eh, ta' Tramuntana fuq Milan. Jiena naħseb illi din kienet xi ħaġa li verament ma netaġ biżżejjed attenzjoni mill-awtoritajiet lokali u ma kinux qed jagħtu widen għal soluzzjonijiet alternattivi u l tar kif ukoll nies oħra u entitajiet oħrajn resqu dawn is-soluzzjonijiet alternattivi mill-awtoritajiet lokali, jiena naħseb li aħna qegħdin naffaċċaw problema ħadd ma jixtieq jiġħad il-fatt illi hemm l-arar f'Milan iżda Jiena naħseb li s-soluzzjoni li għadha tkun proposta mhijiex waħda twali, mhijiex qiegħda tqis it-territorju kif huwa mfassal u jista' jkun hemm iktar siment li jiddaħħal f'dan it-territorju li diġà hemm ħafna minnu u mhux qed noħorġu wkoll b'soluzzjonijiet li huma iktar xieqa bħal pereżempju iż-żoni ta' aċċess għall-ilma u anke kif fakkar il-petizzjonant il-, -il pulizzi il-fatt li rridu aħna innatfu l-ilmijiet qabel ma nagħmlu xi ħaġa oħra rridu niżguraw li l-ilma ikun nadif u għalhekk aħna naqblu anke mal-kolleg minħabba li dispiċina nisimgħu min-naħa tal-Kummissjoni li qed tgħid li kollox huwa tajjeb jekk il-Stati membri qegħdin issa jipposponu l-affarijiet u jiena naħseb anke sa sena 2027 jiena naħseb li din hija xi ħaġa li hija pjuttost deprimenti jekk ħanoqogħdu nipposponu daqshekk fit-tul u naħseb li anke fuq il-proġett fih innifsu jiena nixtieq ngħid li dawn il-żoni kollha fejn l-awtoritajiet lokali qasbis jistgħu jgħiduna jkux ħajkun hemm wieħed jew tnejn minn dawn il-baċiri jew kellha aktar. Jiena naħseb illi ħajkun hemm eh, tħaffir f'park pubbliku li fih xi 17 ettaru ta' art u jiena naħseb li tant hemm tniġġis hemmhekk Naħseb illi f'din iż-żona fil- u anka fiż-żona ta' Milan għandna l-kwalità tal-arja li verament hija waħda mill-arja li għandna fl-Ewropa u diġà qed niksru wkoll ċertu affarijiet u salvagwardji li għandna suppost stabbiliti u jista' jkun ukoll li ħanħallsu multa minħabba fek naħseb li din mhijiex loġika u r riskju ta' tniġġis tax taxmara din xi ħaġa li aħna rridu noqogħdu attenti ħafna li u nagħmlu minn kollox biex nevitawha minħabba li din hija xi ħaġa tista' tirriskja ħafna s-saħħa tal- bniedem b'dawn is-sustanzi kollha perikolużi u tossiċi wkoll. U jiena nixtieq ngħid ukoll illi aħna dak li naħsbu li kien nieqes kien li ma kienx hemm dijalogu miftuħ ukoll mill naħa tal-partiċipazzjoni ta' ċittadini minħabba illi dawn l-inizjattivi kienu ristretti kienu magħluqa wkoll u jiena nixtieq nitlob ukoll li din petizzjoni tinżamm miftuħa diġà konna bagħatna l-aħħar darba itri anke lill awtoritajiet lokali kif fir-reġjun tal-Lombardja kif ukoll l-belt ta' Milan, l-reġun tal-Lombardija bġbuna bitra li jiena verament sorprenditi din litra li kienu qegħdin jgħidulna illi il-firmatarji, il-firmatarji huma affettwati minn sindromu eh, u eh, huma ma' ma kienux interessati li jagħmlu xejn minħabba li dan ma kienx ħajaffettwhom. Jiena naħseb li hekk qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' saħħa pubblika u l-integrità ambjentali f'żona fejn diġà hemm ħafna tniġġis, jiġifieri. Jiena naħseb illi il Milan qatt ma wieġeb u naħseb li jissaw importanti ħafna mhux biss insomma petizzjoni miftuħa iżda li aħna nġeddu wkoll blatti l-oħrajn illi għandhom jintbagħtu wkoll min-naħa tal-petizzjonant u nittamaw illi dawn jerġgħu jintbagħtu wkoll eh, fir-reġjun tal-Lombardija dawn li jerġgħu jinbagħtu lir-reġjun tal-Lombardija u anke lill-Muniċipalità ta' Milan. Jiena nittama li bil-Kummissjoni ġdida ta' von der Leyen nittama dawn il-wedijiet tal-Kummissjoni ġdida Ewropea fuq il-kwistjoni tal-ambjent, protezzjoni ambjentali, u tal-klima u konna tama illi ħajkunu implementati ħalli bekk inħarsu dawn it-territorji li verament għandhom bżonn l tal-Ewropa. Grazzi. Yes, adesso um, Grazzi ħafna sa żewġ minuti għandna l-petizzjonanti Kjoċbog. Noi riteniamo una cosa molto... Mela, grazie ħafna. A Parti dawn sejjes pubbliċi, imma għandna bżonn illi nittrattaw it-territorju u iċ-ċittadini b'attenzjoni li jistoqilhom. Hemm ħafna eh, soluzzjonijiet possibbli imma iffokaw fuq il-baċiri u biss. B'dawn il-ħaffir eh, eh, ta' Eh, eluf ta' metri kubiċi, imma aħna għandna l-qalbna s-saħħa taċ ċittadini għax jekk ikun hemm il-ħofor id-speċina imma ngħidu paċenzja imma fuq is-saħħa tagħna, tat tfal tagħna, tan nepotijiet tagħna, apparti kollox ma nistgħux inċedu u nidħlu kompromess, intkom tistgħu biss ittuna daqqatit aħna batna rikorsi imma ma ridux jilħu jidħlu fil-qalba tal-problema li għas saħħa taċ-ċittadini. Anki l-IPO li huwa l parti mill-Reġjun tal-Lombardija għalinna illi huma ma kinux interessati mill-problema tas-saħħa taċ-ċittadini. Ħasbu biss għal proġett idriku illi ovvjament eh, dan faċli wieħed jagħmlu aħna eh, tuna l-affarijiet, aħna nirċevu, u mbagħad araw intkom. Din hija l problema serja, ma nsaqsux iktar minn għajnuna għas-saħħa taċ-ċittadini jekk joġobkom nitolbkom jiena forsi fl-età tiegħi nista' ngħid u iva għaddiet ħajti imma naħseb għat-tfal tiegħi u għan-neputijiet tiegħi u dan li nsaqsi minnkom. Grazzi. Después de haber escuchado al Wara li smajna l-petizzjonant il-kumitat jissuġġerixxi li nżommu miftuħa din il-petizzjoni nibatu l-informazzjoni wkoll lill-Kumitat MV u nerġgħu wkoll nibatu ittra lill-awtoritajiet reġjonali tal-Lombardija u ta' Milan biex ninfurmawhom ukoll fuq il-provi addizzjonali li li kienu preżentati mill-petizzjonant kif ukoll min-naħa tal-Kummissjoni ppruvaw ukoll naraw illi insegwu ukoll dan il-każ u il-provi kollha li kienu ppreżentati issa ngħaddu għal punt 21 li għadna kemm biżżnieħ li kienet petizzjoni numru 865 illi kienet ippreżentata minn Kapka Panajotova ċittadina mill Bulgarija f'isem iċ-ċentru tal-lejxin indipendenti u l-użu tal-fondi ta' investimentu strutturali Ewropej. Natukom merħba għandkom ħames minuti biex titkellmu mbagħad ħajkolkom żewġ minuti biex tikkonkludu wara l-interventi tal-membri. Eh, ħajkun hemm persuna waħda jew tnejn tlieta li jixtieq jitkellmu. Żewġ minuti u nofs mela tidu taqsmum bejnietkom sewwa mela jekk iġobkom ħalli fidejkom. Ah, hi, my name is Lodwa Tajba, jiena Aneta Ġenova Mirkava li qiegħda hawnhekk flok Kapka Panajatova illi ma setax tivvjaġġa hawnhekk illum. Jiena għandi osservazzjoni fuq dak li qed jiġri fil-qasam tal-kura ta' ċittadini fil-Bulgarija mill-2000 u ħamsa. Mela, x'inhu jiġri? Il-gvern Bulgaru qed juża l-fondi ta' investimenti strutturali għall bini ta' group homes għat-tfal u adulti b'diżabilità u għall-anzjani. Bħalissa dik din hija eh, msemmija bħala il-deinstitutionalization, DI. Fil-kontest bulgaru dan ifisser li nibdlu l-istituzzjonijiet kbar antiki bi grupp bi, bi djar iżar um, li qegħdin hemmhekk bħala ċentri ta' kura qed jintużaw ħafna smijiet oħra għal dawn il-group homes. Mijiet ta' djar pal dawn ġew mibnija f'dawn l-aħħar 10 snin. Issa f'dawn il-djar il-ġodda hemm l-istess kultura istituzzjonali u eh, dak li nafu sewa mill-istituzzjonijiet il-kbar u qed nibluha bil-nies għalkemm hemm id-daqs hemm id-daqs żgħir ta' faċilitajiet imma n-nies li qegħdin jinżommu hemmhekk jisom inviżibbli. Wara dan wara xi ta' investiment, il-proċess ta' dijaj ta' tfal fil-Bulgarija huwa ta' suċċess biss għal xi ħadd li qatt ma ra r-realtà li hemm wara il-ħitan. It fil-fat, it-tfal xorta waħda huma iżolati u m'għandhomx id-drittijiet fundamentali huma ehm, għandhom il-sara mill-modell istituzzjonali u m'għandhomx riabilitazzjoni adekwata għat-trauma li jkun għadew minnha. Il-proċess ta' DI eh, fil-Bulgarija hija fuq il-bini u mhux il-proċess għal nies. U hawnhekk nistgħu naraw il-video. sound there. Suppost um, tistaw tisimaw ukoll dan il-video jiet hawnhekk e, e, sar f'Ottubru li għadda waqt żjara għal eh, xenza ta' diżabilità fil-Bulgarija. Jiena kont qed qiegħda nieħu sem f'din iż-żjara u rajt dan kollu qudiemi. Ikolli ngħid illi hemm ħafna torturi u eh, ma jihdux ħsieb li tfal dawn il-postijiet jidru ħafna minn barra iżda huma korroħ immens minn ġewwa. We have another side. Mela, slide li jmiss, wara 10 snin ta' investiment fil-dawn il-djar għat-tfal u zazax, il-gvern issa qed jipprepara illi kun jista' jonfoq aktar fondi għal mudelli bħalhom jew għar għall-adulti. Il-pjanu li jimbnew 68 dar li jaffettwa tal-inqas 1020 persuna minn ebda garanzija li s-sitwazzjoni tagħhom ħat inbidel għall aħjar u ċar illi n-nies ħajjiċċaqalqu minn istituzzjoni għal oħra u eh, din qed tiġi appoġġjata bil-fondi tal-Unjoni Ewropea. Jiena ħankompli eh, jiena nata sakoċik u ħansemmi ftit ħanitkellem ftit fuq l isfond legali mena normalment meta nitkellmu fuq id-dokumenti Eh, Emmek għanna l-protezzjoni ta' disabilità UNRCPD, ehm, il-konvenzjoni ta' dirġi ta' tfal u specialment artiklu 13. Emmek għanna l-interpretazzjoni tal-dritti tal-bnidem individuali, eh, dawn nisibbon fil-konvenzjoni. Imbatem il-konvenzjoni tal ġisma Uda, il-karta Eh, tal-Unjoni Ewropea, drittijiet fundamentali, speċjalment artiklu 24 u 26, strategija ta' diżabilità tal-Unjoni Ewropea 2010-2020, ir-regolamenti ta' tal fondi strutturali, eh, l-ERCDF, eh, dawn kollha dawn id-dokumenti kollha qegħdin jipproteġu drittijiet ta' dawn in-nies. Imma nixtieq nitkellem fuq il-komment ħamsa fejn nista' nitkellem fuq dawn il-group homes. Dawn il-grupp homes huma speċjalment taħsara għat-tfal illi m'għandhomx sostitut eh, għal-ħtiġa li jikbru mal-familja. Dawn istituzzjonijiet li jisom familja huma istituzzjonijiet u m'hemmx l-idea ta' familja. U allura aħna għandna suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet minflok nibnu istituzzjonijiet ġodda u eh, niksru direttament id eh, drittijiet tal-bniedem importanti illi ninvestu f'alternattivi biex ngħinu lil dawn in-nies. Il-fondi għandhom jingħataw lil nies b'diżabilità li eh, jgħixu f'istituzzjonijiet u importanti li nofruhom bis-servizzi kollha. Jekk ma jimportax nixtiequ nuru video ta' tliet minuti. Huwa possibbli jekk jogħġobkom? tajjeb li kieku nkunu nistgħu nisimgħu il-video wkoll. What do we do then? We don't do No. No, then, then okay, then no. We, yeah. yeah.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 sandrine de Bujamons fisam il-Kommissjoni. Nirringrazzjakom, grazzi tal-li nitkellmu fuq eh, it-tfal u nies b'diżabilità. Eh, diġà kien hemm dibattitu u ħafna skambji skont it-taqsira li natat fil-konklużjoni. Jiena dak li nixtieq insemmi u Eh, xi elementi oħra, punti oħra. Ma jfissirx li m'hemmx affarijiet xi jsiru u li m'hemmx każijiet fejn ma rridux nieħdu azzjoni urġenti. Fil-Bulgarija il-Kummissjoni tixtieq illi tagħti l-appoġġ u jkollha assoċjazzjoni għall aħjar appoċ ta', ta għejxin indipendenti. U jkun hemm aktar attività fil-komunità. Hemm 43 eh, miljun għall-infrastruttura u għat-tfal kien hemm aktar 150 miljun euro li ġew allokati f'dan il-perjodu u xtaqt ngħid illi l-isforzi mhux qed ikunu biss fuq il-bini fil-belt fil-pajjiż eh, minn tifel u tifla fl-istituzzjonijiet madwar elf illi tpoġġew lura mal-familji tagħhom jew mal-qraba tagħhom u ħafna tfal li qegħdin fil-foster families u ma nafx ċerta kemm huma l-figuri tajbin. Eh, madwar 2500 tifel u tifla illi qegħdin jena ta' kura taħt eh, familja u għandek ħafna oħrajn taħt disabilità. Mija 49 group homes e kif qed ngħidu u eh, minn dawk il-140 miljun euro qed jien hemmhekk għall finanzi tal-foster care u eh, sabiex inwaqfu l-istituzzjonizzazzjoni sabiex nagħtu aktar iktar eh, servizzi soċjali, iktar taħriġ, aktar għajnuna għal żgħażagħ u adulti li qegħdin jitilqu minn dawn l-istituzzjonijiet u qegħdin jippruvaw jibnu l futur tagħhom. Jiġifieri naħseb li l-fondi tagħna qed jingħataw sabiex jappoġġjaw il-proċess. Qegħdin nippruvaw nappoġġjaw is-servizzi kollha u l-alternattivi. Imma ma jfissirx li dawk li li m'għandux ikun hemm titjib għal dawk li qegħdin fil-homes. Imbagħad għal adulti din għadha qed tinbeda imma sa dan it-tant jidher illi hemm ammonti ta' madwar 150 miljun euro fil-fatt għal eh, patronage care, għal eh, kura fid-dar, assistenza personali u servizzi bħal dawn. Jiġifieri hemmhekk ukoll hemm sforz kbir meta nqisu l-idea kollha hemm 43 miljun għall infrastruttura u riabilitazzjoni u madwar 300 miljun għas-servizzi u għall-għajnuna tal-aħjar għall-aħjar alternattivi. Nixtieq ukoll insemmi eh, nitkellem anke fuq dak il-video li rajna Nixtieq nżemm żewġ elementi oħra. Kien hemm evalwazzjoni li saret Msemmejna eh, dak li dak li sar f'dawn l-aħħar perjodu ta' programm. Kien hemm xi homes li ġew finanzjati u nista' ngħid li l-intervent ta' implementazzjoni en il-kwalità tal-ħajja ta' dawn l-utenti u attivitajiet sabiex nagħtu organizzazzjoni ta' aċċess għall proċessi amministrattivi u nenfasizzaw il-kwalità tal-ħajja tat tfal. Ovvjament qegħdin jgħidulna illi hemm titjib speċjalment fuq il-metodu ta' l-evalwazzjoni tal-ħtiġijiet eh, personali, il-kwalità, il-kwalitajiet u ovvjament ta' tfada l affarijiet l-oħra li jridu jiġu mtejba. Però is-sitwazzjoni mhijiex daqshekk negattiva daqskemm forsi qegħdin narraw. Jiena personalment eh, mort żewġ eh, ċentri tal-familja u kollegi tiegħi marru ħamsa oħra ġifieri żorna seba ċentri b'kollox u jiena kont eh, impressjonata b'dawn it-tip ta' djar, stil ta' familja fejn it-tfal ehm, stajna nitkellmu magħhom u stajna niddiskutu magħhom u kienu integrati tajjeb fil-komunitajiet. Qalu li fil-bidu kienet xi ħaġa komplessa eh, għaliex il-komunità ma kienx lesta jisa tintegra imma la darba l t-tfal kellhom l-attivitajiet u kellhom kuntatt fil-komunità stajt nara illi huma kienu sejrin tajjeb ħafna u kienu qed ikollhom ħafna interazzjonijiet, eh, jiena nista' ngħid illi aħna wkoll provajna mmorru naraw is-sitwazzjoni u ikolli ngħid illi kien hemm ħafna dedikazzjoni u eh, tfal ukoll illi jidhru illi huma eh, appoġġjati u kuntenti li qegħdin jgħixu flimkien ukoll Qabel ma nistieden lill membri l-oħrajn biex jitkellmu għandi dubju wieħed, nixtieq insaqsi xi ħaġa. F'dawn iċ-ċentri hemm tfal illi qed nikkonkludi li għallhom mhux qed jieħdu ħsiebhom il-ġenituri tagħhom iżda l-istat sewwa. Xtaqt insaqsi jekk dawn iċ-ċentri u mhix tfal li mhux qegħdin mal-familja tagħhom ħabba li l-familji m'għandhomx il-kustodja u mhux qed jieħdu ħsiebhom. Xtaqt inkun naf l informazzjoni. Ma nafx hekk il-Kummissjoni jew forsi. Homma understanding but. Min kif qed nifhem imma ovvjament hawnhekk hawn eh, nies li huma aktar esperjenzati huma fil-fatt ma ma jkollhomx min jieħu sibha l lura eh, nippruvaw nsibu modi ta' kif nistgħu ndaħlu lura fil-familji jew mal-qraba eh, skont u minħabba s-sitwazzjoni tagħhom eh, ma setgħux isibu kura. Mela, huma tfal, walls of the state, ġifir il-protezzjoni tal-istat, u vera. U biex il-petizzjonanti l-aklet jintolbu iktar għajnuna għal daw it-tfal biex ikollhom eh, tkabbir aħjar forsi anki fiex fosta familji, sux vera. Biex hekk nistgħu jkollna l-qafas tad-dibattitu nistrutturaw u nibdew. I think what is also important. Dak li huwa importanti wkoll huwa li nirrealizzaw li dawn it-tfal fis-sistema qegħdin jiġu appoġġjati mill-istat iva, imma jekk tkompli tinvesti fl-appoġġ illi segrega l-tfal ma jkunx hemm l-unika soluzzjoni tkun li tpoġġi it-tfal mal-familji u e- jekk ma jingħatawx appoġġ tkun ħafna iktar diffiċli illi tejn il-familja, li tejn it-tfal fil-familja mbagħad, ġifieri din is-segregazzjoni eh, m'għandix issir u l-fondi għandhom imorru għal raġunijiet inklużivi. U ħafna drabi mhijiex minħabba l ġenituri ma jridux imma minħabba li m'hemmx biżżejjed appoġġ. Ħafna mit-tfal għandhom familji u dawn, il-familji huma foqra ħafna u allura m'hemmx biżżejjed appoġġ għal dawn il-familji foqra ma setawx jieħdu ħsieb l-tfal f'dawn iċ-ċirkostanzi. Il-foster care għat tfal b'diżabilità kważi ma teżistix fil-Bulgarija. U hemm xi familji eh, tal-fostering li jixtiequ jgħinu l-tfal b'diżabilità ma minħabba s sistema alternattiva ta' għajnuna fil-komunità ma setawx jagħtu din it-tip ta' għajnuna. Tajjeb ħafna Grazzi, nista' nifhem petizzjoni aħjar u sitwazzjoni koll. Grazzi, Sur Saliba. Kulħadd ħaqqu l-imħabba tal-familja, speċjalment meta għandek realtajiet, realtajiet bħal daw tal-aktar persuni vulnerabli fis soċjetà tagħna. L-aktar persuni li jekk ma nkunux aħna, jekk ma jkunx l-istat illi jara li jagħtihom l-attenzjoni individwali sabiex ikunu jistgħu jgħixu kwalità ta' ħajja tajba daw ma ħajkollhom il-ħadd jaħseb fihom. Jiena nifhem, nifhem id-diffikultajiet anka li kienu qegħdin jaffaċċjaw stati membri bħal Bulgarija sabiex ikun hemm din it-tranzizzjoni, tranzizzjoni minn sistema ta' istituzzjonijiet għal kura immirata aktar lejn il-komunitajiet li hija l-aqwa kura u l-aqwa attenzjoni li dawn il-persuni jistgħu jingħataw. Nifhem id-diffikultajiet, però mbagħad ma nistax nifhem u għalhekk inkompli dejjem nisħaq fuq l-importanza illi jkollna strateġija għal persuni b'diżabilità fuq bażi Ewropea aktar b'saħħitha, aktar ċara, b'targets aktar u aktar ambizzjużi sabiex kwistjonijiet bħal dawn fejn inti għandek flus taċ ċittadini Ewropej, fondi Ewropej li suppost din jintużaw sabiex ikollna l-aqwa prattiċi f'kull stat membru l-aqwa prattiċi fejn jidħlu wkoll iva persuni Eh, b'diżabilità illi jintużaw bl-aqwa mod. U jiena nifhem perfettament il-petizzjonarji li qegħdin hawnhekk illi daw qegħdin jgħidulna isma' kellna qabża fil-kwalità minn l-istituzzjonijiet għal kura fil-komunità, però mhux biżejjed. U mhux biżejjed aktar u aktar meta hemm dawn il-fondi Ewropej li suppost qegħdin jintużaw sabiex nagħtu l-aqwa livell ta' kwalità ta' kura lil dawn il-persuni u qegħdin naraw filmati bħal dawk f'istituzzjonijiet ġodda f'istituzzjonijiet illi suppost illum saru tal-aqwa kwalità abbażi u b'riżultat ta' fondi Ewropea. Għalhekk jiena nappella, nappella lill kummissjoni Ewropea sabiex l-ewwel nett l-iktar ħaġa importanti hija illi jkollna pjan fermu ferm aktar ċar u fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm aktar osservanza sabiex it-trattati illi ffirmajna Dan il naraw ħafna petizzjonijiet f'dan il-kumitat rigward problemi fejn jidħol il-qasam tad-diżabilità u l-problemi huma vari nazzar dan li illi f'numru ta' stati membri ikunu aktar b'saħħithom fost dawn l-istati membri rajna diversi petizzjonijiet matul dawn l-aħħar xhur ġejjin direttament mill-istat membru tal-Bulgarija fejn jidħlu problemi għal persuni bi bżonnijiet varji bi speċjali u għalhekk huwa importanti. Huwa importanti illi nkunu aktar ċari konna strateġija ferm aktar b'saħħitha min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea sabiex lil dawn il-persuni li m'għandhom l-ebda leħen għajri leħen tagħna li għandna niġġieldu għad-drittijiet tagħhom ikollhom livell ta' kwalità tal-ogħla livell. F'dan il-każ żgur li mhux qed jingħata. Thank you. Mr. Satori. Satori. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi, grazzi lill petizzjonant Petizzjonanti talli ġabu hawnhekk dan is suġġett u il eh, dak li smajna dejjem diffiċli illi naraw din il vjolenza istituzzjonali kontra l-iktar vulnerabbli u fraġli fostna u għalhekk qegħdin jiċċaħdu mill-drittijiet tagħhom il-persuni mhumiex awtonomi fil-lasla tal-ħajja tagħhom u qegħdin fil-marġni tas-soċjetà anki jekk hemm il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda fuq il-persuni b'diżabilità li ġiet ratifikat mill-Unjoni Ewropea u l-Istat Membri fl-2017 kien hemm rapport speċjali Katalina Bangsilgar u tkellmet fuq l-istituzzjonijiet preżenti u għaldaqstant mhuwiex aċċettabbli illi l-Unjoni Ewropea Eh, iżżid in-numru minkejja l eh, impegni li ħadet u l-karta ta' drittijiet tal-bniedem imma din it-transizzjoni mill-istituzzjonijiet għall komunità huwa proċess twil u kumpless ma ma ikun skuża biex ehm, innaqsu mill eh, għajnuna lill istituzzjonijiet Dawn l-aħħar snin u l-Bulgarija mexxet din il-politika għal għaw għalqet l-istituti u eh, poċiet dawn it-tfal f'postijiet oħra kif qalu l petizzjonanti naħseb li dawn ir-residenzi dawn id-djar ma jistawx iwafqu l-esklużjoni ta' persuni b'diżabilità jew ix fis-soċjetà Bulgara meta persuna ma tistax tażel fejn, ma' min u kif tgħix u meta tmur minn istitut kbir għal wieħed żgħir ma nistgħux ngħidu li mhijiex f'istitut u għalhekk din l-politika ta' iżolament u ta' ksur ta' drittijiet tal persuni b'diżabilità illum qegħdin nitkellmu fuq il-Bulgarija. Imma tkunu għafu li din il-prassi hija komuni f'bosta stati membri, il-fondi Ewropej huma użati għal bini ta' istituti ġodda ta' daqs żgħir hekk jgħidu u fl-Ungerija, fir-Rumanija, fl-Estonja, fil-Portugal, fil-Polonja, fl-Awstrija, etc. U għalhekk waslu il-waqt illi nwaffqu din il-prassi u nużaw il-fondi Ewropew bir-rispett tal-liġi Ewropea u dik internazzjonali. U meta fil-Kumitat Empli jingħad illi dawn l-istrutturi jiddependu inqas min natura tad disabilità imma mill-ambjent soċjali fi Franza pereżempju 63% ta' tfal b'diżabilità li jiġu minn familji qegħdin eh, l-iskola għax il-familji tagħhom għandhom il-mezzi. Iġifieri 42% ta' żgħażagħ però li jiġu minn familji vulnerabbli u għalhekk is-soċjali għandu rwol fondamentali fuq jekk dawn it-tfal li morrux għall-istituti jew le, għandna l bżonn niżguraw l-ugwaljanza tal-opportunità hawnhekk u ta' drittijiet. Yeah, thanks um, for uh, giving me Grazzi ħafna tal tittuni l-opportunità biex nitkellem hawnhekk jiena mhux membru f'dan il-kumitat, jiena membru fil-kumitat tal-Empl. In-nies b'diżabilità li l-għajxin indipendenti huwa parti mill-politika dan jista' jkun possibbli jekk ikun hemm kombinazzjoni ta' bosta fatturi ambjentali u politiċi li jistgħu jippermettu lin nies b'diżabilità jkollhom kontroll fuq il-ħajja tagħhom. Is-servizzi li huma pprovduti fl-istituzzjoni mhumiex ikkunsidrati bħala servizzi tal-komunità u lanqas mu qed jgħinu lil ħadd biex ikollhom ħajja indipendenti. L-ebda istituzzjoni mhi istituzzjoni tajba. Ħamsa il-ġenerali tal-UNCPD jgħid li l-ebda istituzzjoni li għandhom iktar minn 100 membru jew inkella homes żgħar bejn ħames u sa tmien eh, persuni li qed jgħixu hemmhekk ma jistgħux jissejħu ċentri ta' għexi indipendenti sakemm ma jkollhomx eh, rabtiet ma' istituzzjoni oħra jiena naħseb li qatt ma tista' tkun skużata u ġustifikata l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U aħna rajna illi ħafna minn dawn iċ-ċentri hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem li nitrasferixxu il-nies mill-istituzzjonijiet żgħar għal dawk ikbar mhijiex xi ħaġa li qiegħda tiggarantixxi ħajja indipendenti qiegħda tikser xorta waħda l-liġi internazzjonali. It-trasferiment ta' nies minn istituzzjonijiet żgħar għal kbar u l-qas bil-kontra mhijiex xi ħaġa pożittiva hemm provi li jgħidu li dawk li jkunu trasferiti għal istituzzjonijiet iżgħar qatt ma joħorġu minn hemm jiena naħseb li dan huwa proċess twil iżda ma jistax jintuża bħala skuża hekk kif qed inti sur kollega Munjem, tistax tintuża bħala skuża minnaħa tal-gvernijiet u aħna qegħdin naraw li dan qed jingħad mill-Kummissjoni Ewropea għal dawn l-aħħar 20 sena. L-ebda fondi m'għandhom jintużaw segregazzjoni u iżolazzjoni. U naħseb li dan jiġi fil-Bulgarija u anke fl-Stati Membri oħra. Il-Bulgarija jissemma ħafna drabi bħala pajjiż fejn hemm ħafna eżempji tajbin ta' prattika tajba iżda f'dan il-każ naħseb li hemm prattika ħażina u ma nistgħux naċċettawha. Naħseb li hemm ukoll użu ta' fondiet nitkellmu fuq eh, id-dritti iksur ta' drittijiet fundamentali ta' bniedem. Grazzi, grazzi ħafna sur kosa issa. Grazzi ħafna tal-istun l-opportunità biex nitkellem naħseb li mhijiex ħaġa faċli. Mhux faċli illi nħarsu lejn din il-petizzjoni u nibqgħu neutrali. Jiena rajt dan il-video naf iktar jiena dwar din l-organizzazzjoni li resqu din petizzjoni inna f'kuntatt magħhom din l-organizzazzjoni verament qegħdin jissiltu favur drittijiet li għandhom ta' nies li għandhom diżabilità. Jiena nixtieq illi eh, nimxu b'mod kawt minħabba li ma ninsewx illi fl-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant verament waqgħu lura meta mqabbli mill-pajjiżi tal-punent fuq l-istituzzjonijiet ta' nies b'diżabilità u fuq il-ħolqien ta' eh, ċentri ta' kura tal-komunità. Hemm ħafna bżonn ta' flus, riżorsi wkoll u jiena naħseb li l awtoritajiet Bulgari qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa. Smajt li iktar fuq dan il-materjal ukoll u tajt attenzjoni għal din il-preżentazzjoni jista' jkun illi kien hemm rida tajba iżda ma tleħqux dawn l għanijiet Iżda nixtieq nkun naf ukoll jekk hemm xi kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet Bulgari u r-rappreżentanti ta' dawk illi eh, tirrappreżentaw nies għandhom diżabilità. Jiena naħseb li hu importanti ħafna li ninvolvu l-kulħadd, kull parti interessata f'dawn il-proċeduri. L-awtoritajiet Bulgari ma ddiskutux dawn il-kwistjonijiet fid-dettall biżżejjed anke mal-organizzazzjonijiet li qegħdin jirrappreżentaw in-nies b'diżabilità u bħala riżultat ta' dan il-passi li ttieħdu ma kinux forsi l passi li setgħu jkunu meħtieġa fil-kontest tal-interess tan nies li għandhom diżabilità u jridu wkoll ninvestigaw jekk dawn mhumiex skont ir-regoli l-oħrajn. Fis-sena 2012 jiena ħdimt u talt ħafna fid dettall fuq eh, fondi eh, illi qegħdin jingħataw l UNCPR u fondi oħrajn. Issa hemm regoli stretti ħafna u kundizzjonijiet oħrajn stretti iżda l-istati membri għandhom ukoll ehm, lokali flessibilità jiena naħseb li l-Istati membri l-Komunitajiet u l-Unjoni Ewropea għandhom jinnegozjaw biex jippruvaw isibu l-aħjar mod ta' kif jistgħu joħolqu l-aħjar sistema ta' kura jiena naħseb li din il-petizzjoni għandna nżommuha miftuħa u nixtieq illi nikdbu ittra jew nkella jinħarġ dokument min-naħa tal-awtoritajiet Bulgarji. Nixtieq nkun naf x'inhi l-opinjoni tal-awtorità tal-Bulgarja fuq din il-kwistjoni u naħseb li wara li nirċievu din l-informazzjoni mbagħad għandna jkollna diskussjoni oħra fuq din il-kwistjoni rridu wkoll impoġġu iktar pressjoni fuq l-awtoritajiet biex jintużaw il-fondi kif suppost minħabba li bħalissa ma nafx jekk nistax ngħid li l-awtoritajiet tal-Bulgarija għamlux eh, użawx il-fondi sew jew le. Jiena naħseb li l-ewwel rridu nitolbu l-opinjoni tal-istituzzjonijiet tal-Bulgarija u mbagħad wara nirċievu din l-informazzjoni li bagħtu ittra dettaljata anke eh, lill-Kummissjoni Ewropea nitlobu iktar informazzjoni u mbagħad nitkellmu nerġgħu ma' petizzjonanti ħalli jkollna stampa aktar ċar. Naħseb li nirċievu iktar informazzjoni mill-awtoritajiet Bulgari U jiex huwa pass importanti ħafna ħabba din hija kwistjoni rridu nieħdu verament bis-serjetà grazzi. Grazzi ħafna. Iva din hija xi ħaġa li tolqotni b'mod personali minħabba li jiena ħdimt ma' tfal li għandhom diżabilità ħafna xiren ta' snin u kont eh, volontier fir red Cross fil-Bulgarija u kont qed nispeċjalizza fit-tentattiv li nippruvaw nintegraw it-tfal li għandhom ħafna diżabilità fis-soċjetà u din hija xi ħaġa li nista' ngħidilkom biċ-ċerti min naħa tiegħi li l-impatt ta' kura iddedikata ħafna fuq it-tfal eh, li għandhom diżabilità verament tista' tagħmel differenza jistgħu jagħmlu ħafna progress. It-tfal illi rajna fuq il-video m'għandhomx ikunu kundanati biex jibqgħu jgħixu hekk, vera li għandhom diżabilità, iżda xorta waħda jistgħu jagħmlu ħafna iktar progress minn dak illi għamlu sissa kif rajna fil-video jiena konvint li għandna nżommu din il-petizzjoni miftuħa u apparti minn hekk għandna bżonn li jkollna skrutinju fid-dettal ħafna ħalli naraw li dan il-proġett illi qed ikun eh, għaddej bħalissa fil- eh, Bulgarija anke f'pajjiżi oħrajn wassalna anke biex nagħmlu reviżjoni tal-mudell kollu kemm hu minħabba illi fis snin tas-sajmet aħna konna din naħdmu mal-tfal fl-istituzzjonijiet naħseb illi konna qed nitkellmu aħna fuq dawk l-istituzzjonijiet komunisti l-kbar li kienu daqsxejn iżolati fil-kampanja. Iżda jiena issa qed nara u jiena kont viċiċer ukoll tal-Kumitat Soċjali tal-Parlament. jiġifieri naf eżattament il-proċessi kif jiżvolġu. U qed din naraw li qegħdin napplikaw l-istess mudell iżda djar huma daqsxejn. Iżgħar issa u jidhru aħjar minn barra iżda ma mhux m'għandniex bidla fil mudell Naħseb li jekk irridu noqogħdu attenti għal mod ta' kif qed jintafqu il-fondi Ewropej li qed jintefqu għal eh, integrazzjoni falsa u minflok il-flus qegħdin jintefgħu għal verament kura li għandhom bżonn dawn it-tfal b'diżabilità verament jista' jkollna tama biex dawn it-tfal jtejbu eh, l kundizzjoni tagħhom li tama li nistgħu nilħu dan il-lan fil-Bulgarija kif ukoll pajjiżi oħrajn. Grazzi ħafna. Għan bil-Bulgaru. Naħseb illi ma tantx għandi xi ma dak illi għadu kemm intqal mill-kollegi nixtieq illi nappoġġa l-opinjoni tagħhom. Aħna fimna wkoll min naħa tal-Kummissjoni Ewropea li għad hemm li xorta sar xi ftit progress iżda għal xi ħadd bħali li jaf eżattament kif hija s-sitwazzjoni fil-pajjiż nixtieq ngħid li minkejja l ħafna fondi li kienu allokati għal dan il-għan ma kienx hemm tneħħija mill-istituzzjonijiet jew tnaqqis ta' dawn in-numru ta' istituzzjonijiet bil-mod ta' kif iċ-ċittadini Ewropej jixtiequ veru illi dawn l-istituzzjonijiet il-kbar ingħalqu issa iżda dan ma wassalx għall-integrazzjoni soċjali tan nies li għandhom diżabilità. Sempliċiment kienu trasferiti minn istituzzjonijiet kbar għal istituzzjonijiet iżgħar jiena naħseb illi naqbel perfettament mal-petizzjonanti minħabba illi forsi il kundizzjonijiet li fihom kienu qegħdin jgħixu nbidlu iżda l-kwalità tal-ħajja li kienu u għadhom qegħdin jgħixu għadha l-istess. Jiena nemmen li din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa u naħseb li l-Gvern Bulgaru għandu rwol importanti ħafna fil-kuntest ta' nies li qegħdin jgħixu f'din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Ħanatikom 30 sekonda biex tikkonkludu. Ma nafx hekk hux possibbli. Konklużjoni fl-istil ta' Twitter jekk jogħġobkom. Grazzi ħafna Iva kif rajna li ngħidu li dinja hija tranzizzjoni li tinvesti f'istituzzjoni li tiżar mhijiex tranzizjoni, minħabba tranzizjoni f'ċertu pajjiżi kienet għal perjodu ta' 20 ta' 30 sena. Jiena naħseb li din tranzizzjoni kif inhi hemm fil-Bulgarija qiegħda tikser eh, drittijiet tal-bniedem m'għandhomx intefqu dawn il-fondi fiksur ta' drittijiet tal-bniedem dan mhux biss se tiġi fil-Bulgarija iżda anke fi stati membri oħrajn mhux biss fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant iżda anke fl-Ewropa tal-Punent. U naħseb li din din xi ħaġa li qiegħed jaffettwa bosta drittijiet oħrajn fl-Ewropa naħseb li l-fondi jridu jintużaw sabiex nipproteġu d-drittijiet ta' nies b'diżabilità għandna każ fil-qorti bħalissa rigward din it-tip ta' sitwazzjoni fil-Bulgarija rridu naraw x'ħajjiġri minn issa l qudiem Grazzi ħafna. Mela wara li smajna l-petizzjonanti u l-membri ta' dan il-kumitat u l-kummissjoni iddeċidejna li l-petizzjoni ħanżommuha miftuħa ħan nibatu lill-awtoritajiet <coughs> tal-Bulgarija u nsaqsuhom ftit iktar fuq eh, l-aspett u l approċċ tal-gvern tal-Bulgarija fuq in-nuqqas it-tnaqqis eh, tan-numru ta' istituzzjonijiet, l-approċċ għal għejxin indipendenti għal li għandhom diżabilità u nitolbu wkoll il-Kummissjoni biex tgħidilna aktar informazzjoni fuq kif nistgħu nippromovu nagħtu garanzija ta' dawn l-affarijiet aħna nixtiequ illi apparti minn dak li għattinna inti hawnhekk tgħinna biex aħna nagħmlu din il-bidla u ngħidu lill-Gvern tal-Bulgarija biex jagħmlu din il-bidla. Minħabba li naqbel perfettament ma dak li qal l-Onorevoli Kosa li l-Ewropa vera li qed tagħmel l-isforz u tagħmel il-parti tagħha u anke grazzi għall għajnuna tal-Kummissjoni iżda rridu aħna li nkomplu ngħinu billi nagħmlu din il-bidla ħalli bekk it-tfal ikunu jistgħu jgħixu mal-familji tagħhom u jirċievu l-għajnuna biex nappoġġawhom fid-diżabilità li għandhom. Ġifieri il-petizzjoni nistgħu nżommuha miftuħa u kif għedt ċerta li l-Gvern tal-Bulgarija qed jaħdem u jagħmel mill-aħjar li jista' iżda rridu nippruvaw ngħinuhom jużaw bl-aħjar mod il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li nistgħu nħalluha hekk. Tista' tippermettili nitkellem ħames sekondi mela jekk tiktbu lill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Gvern tal-Bulgarija tkellmu fuq l-integrazzjoni fis-soċjetà u anke e, il-bżonn li wieħed ikollu id-dritt ta' għejxin indipendenti. Ġifir referu għal definizzjoni ta' għejxin indipendenti minħabba li ħafna drabi ma tkunx interpretata tajjeb. Iva, hekk ħanamlu. nagħmlu. Nistgħu nikkonkludu din il-petizzjoni mela u ngħaddu issa għan-numru 23. Pues um, empezamos el punto 23, que es la petición 140. Il-petizzjoni 145 tas sena 2019 ippreżentata minn Ismael Antonio Lopez Perez, Spanjol, fissem l-Assoċjazzjoni peton de Lobo dwar Eh, talba ta' informazzjoni u reviżjoni tal-self il-nata mill-Bank ta' Investiment Ewropew lill kumpanija Greenelia Biomass Power Curtis Teixeiro fla Korunja. Għanna li sur eh, Giulio Volpi min-naħa tal-Kummissjoni li ħajatina l-informazzjoni petizzjonat mhuwiex preżenti. Grazzi ħafna Iva xtaqna illi nagħmlu taqsira tal-analiżi ta' din il-petizzjoni. Yes, you does it work? Yeah, yeah, yeah. Yeah, go ahead. I'm <clears throat> so uh, the petitioner has uh, raised concerns about uh... il-petizzjoni hija fuq is-sostenibilità u l-impatt ambjentali ta' dan il-proġett ta' impjant tal-biomassa ta' 50 MW aħna ħarisna lejn l-informazzjoni wkoll li pprovdewna il bank tal-Investiment Ewropew u r-rekwiżiti li kienu stabbiliti wkoll mill Bank tal-Investiment Ewropew li jirrikjedu rispett sħiħ għar-regolament u anke għall kriterji ta' sostenibilità skont id direttiva tal-enerġija li tiġġedded u apparti minn hekk l-iskemi ta' ċertifikati eh, volontarji kienu importanti anke l-assikurazzjoni li qed tingħata dwar il-biomassa anke barra mill-Unjoni Ewropea li mhix qed tintuża f'dan il-proġett. Apparti minn hekk aħna nifhmu li hemm ċertu tħassib fuq l-użu tal-biomassa għall produzzjoni tal-enerġija fuq is-sostenibilità ta' dan l-użu. Aħna nixtru niċċaraw li permezz tal- Eh, direttiva reveduta tal-enerġija li tiġġedded li ħad tkun issa trasposta u implementata sa Ġunju tas-sena 2021 min-naħa tal-Istati Membri din id-direttiva tinkludi wkoll eh, kriterju qafas ta' sostenibilità u tikopru wkoll eh, l-użu ta' dan u anke ninkludu kriterji speċifiċi għall biomassa tal-foresti u li qegħdin niżguraw ukoll illi kull tip ta' biomassa tal-foresti li qed tintuża fis-settur tal-enerġija li twirli lil minn ċertu limitu Ġifieri għall-impjanti li għandhom livell iktar għoli minn 20 megawatt għandu jkun hemm rispett għall kriterji ġodda ta' sostenibilità aħna ħarisna lejn dan l-ilment u Nixtiequ nisħu fuq il-fatt li sostenibilità tal-biomassa tkompli tkun garantita permezz ta' din id-direttiva tal-enerġija li tiġġedded. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' din il-kontribuzzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Mhux qed nara li għandna l-preżenza tal-petizzjonanta u hekk iżda għandna l-kollega tagħna s-sur kanaf li jixtieq jitkellem jekk jogħġbok. Grazzi ħafna iva l-proposta tiegħi hija li nżommuha miftuħa din il-petizzjoni nippruvaw ninvestigaw daqsxejn iktar dak li ġara minħabba illi aħna qegħdin naraw illi tant hemm petizzjonijiet dwar l-impjanti Eh, tal-biomassa illi jidher allura illi hemm ċertu problema sistemika bil-mod ta' kif dawn l-installazzjonijiet qegħdin joperaw fl-Ewropa. Din raġuni hemm bżonn analizzaw daqsxejn iktar il-proċedura minħabba li l-biomassa hija xi ħaġa importanti ħafna għalina għall produzzjoni ta' enerġija tagħna. Għal raġuni rridu niżguraw illi m'hemmx kunflitt bejn dawn it-tip ta' installazzjonijiet u l-popolazzjoni jtiex dawn ir-reġuni ġifieri nixtieq illi nżommuha miftuħa din il-petizzjoni noqogħdu iktar attenti anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjonijiet tal-biomassa l petizzjonijiet li jitresqu proprju dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna ta' dan is-suġġeriment importanti ħafna u anke naħseb li jikkonkludi dan id-dibattitu qasir ma nafx hekk xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem jekk le naħseb illi nistgħu naqblu mal-proposta tiegħek illi inkomplu d b'dan id-dibattitu fuq din il-kwistjoni nħalluha miftuħa din il-petizzjoni. Grazzi. Melissa naddu għal petizzjoni 143 min-naħa ta' Alejandro Blasco Sanchez minn Spanja fissem il-Kunsill Municipali ta' Real fuq eh, ir-riabilitazzjoni ambjentali u tal-siti ta' misbliet li m'għadhomx jintużaw fil-Municipalità ta' Real Valencia. Mela l-ewwel qabel kollox, jekk jogħġobkom, Nsaqsi jekk il-petizjonantu xaw, mhux xaw qiegħed. U għalhekk Jose Diaz del Castillo għaddilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Fissem l-Komissjoni Ewropea, badba tajba il kulħat Din il-petizzjoni eh, waslitna il-sena li għaddiet. U aħna komunikajna il-fatti mal eh, l-autoritajiet kompetenti reġjonali ta' Valencia ksibna informazzjoni fuq dawn iż-żewġ siti ta' miżbliet li mhumiex qegħdin jiġu użati minn Ottubru ta' sena li għaddiet u informajna wkoll dan il-Kumitat fuq il-konklużjonijiet ta' dan l-iskambju ta' informazzjoni u għalhekk nixtieq infakkar biss il-fatti. Hemm żewġ miżbliet involuti fil-petizzjoni waħda għal l-iskart muniċipali u t-tieni għal l-iskart perikolus industrijali. Għall-ewwel miżla ġiet eh, magħluqa u siġillata u hemm allegatament il-gasset jien ġabar mhux kif titlob leġiżlazzjoni L-unika problema b'din il-miżla hija illi fl-2012 is servizz ta' ispezzjoni tar-reġjun talab lill muniċipalità ta' Real fejn hemm din il-misbla illi jinformawhom fuq l-eluq ta' sit kif stipulat mill-permess u sfortunatament din l-informazzjoni ma waslitx sissa lil dan is-servizz ta' ispezzjoni ambjentali u għalhekk il-petizzjoni serviet l-iskop li terġa' tiftaħ il-fajl u l-awtoritajiet kompetenti reġjonali l-ek imsejħin eh, ġeneralitat talbu illi mill-ġdid jerġgħu jiftħu din il-komunikazzjoni mal-municipalità biex jiġu notifikati avżati mill-eluq u riabilitazzjoni ta' din il-misbla. Issa, il-misbla l-oħra, sit ieħor għal skart perikolus huwa iktar problematiku l-ewwel net kien hemm żewġ proċeduri dixxiplinari fl-2004 għal eluq u riabilitazzjoni tas-sit u s-sit tas-sit informa li x-xogħlijiet ma setgħux jitwettqu għax il-Municipalità ta' Real ma kinitx awtorizzatom. U għalhekk qegħdin naraw żewġ atturi għandna l-Municipalità u l-Awtorità Reġjonali li tieħu l-inizjattiva illi titlob konformità mal leġiżlazzjoni. Mid-ġdid fl-2013 kien hemm proċedura oħra disciplinarja mill-ispezzjoni idrografika fejn il-materjal fil-misbla eh, forsi kien f'kuntatt mal xmajar li għaddu qrib. U għalhekk il-problema jir dawn iż-żewġ proċeduri disciplinarji ma eh, tawx riżultat u għalhekk il-ġeneralitat l awtoritajiet reġjonali informawna illi x-xogħlijiet ma bdewx sissa u għal din ir-raġuni se jkomplu jikkoordinaw mal-atturi involuti, il-partijiet interessati involuti fil-każ u għalhekk dawn huwa dak illi tista' tirrapporta l-Kummissjoni lil dan il-Kumitat sissa. Grazzi ħafna tal-diskors tiegħek tal-Kummissjoni Ewropea grazzi ta' din l-informazzjoni u issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Rodriguez de Pinero. Jekk jogħġbok. Nixtieq nirringrazzjak ħafna President u grazzi wkoll il-Kummissjoni Ewropea tar-rapport eh, tagħha u tal-ħidma tagħha wkoll. Jiena eh, nagħmel intervent fissem SND u minn eh, Valencia jiena ovvjament naf din il-problema u tal-municipju ta' Real u li ilhom għaddejjin minħabba dawn iż-żow, dawn ilhom għaddejjin stin eh, twal minħabba dawn il-misbliet u residwi perikolużi. U lek bla dubju ta' xejn nixtieq ngħid illi nista' naqbel mal-tassib tal betizzonanti u anki tal-Municipalità ta' Real illi ilhom xi għaxar snin jistennew u jitolbu illi jkun hemm reabilitazzjoni ta' din iż-żona. Ovvjament ħafna żmien għadda u m'hemmx soluzzjoni. U għalhekk dak li jiddirna illi ħaġa forsi ġdida li l-persuna illi eh, Don Alejandro Blasco Sanchez il-persuna wara l-petizzjoni eh, sar eh, kien sindku tal-din muċbeta għal ħafna snin biex u marax diffikulta biex ikun hemm dawn il-adattazzjonijiet u għalhekk din faċilitata il-fatt li fl-2012 kif qal il-petizzjonant is-sindku tal-Municipalità kien hemm is-servizz eh, servizz tal-ispezzjoni ta' ambjentali ma rċevewx risposta eh, fuq l-elu eh, tal dawn is-siti minn kif kien stipulat fil-permess u għalhekk jidrinna wkoll ħaġa qed tixxokkanna li dawn is-snin 2006 u l-2007 il-municipju ukoll iħall il-liċenzja imħabba r residwi tossiċi u l-proprjetarju s sit tas-sit qal ma setax jagħmel eh, ma setax jagħmel ix-xogħlijiet kif qal ukoll ir-rappreżentant tal-Kummissjoni u għalhekk it-tħassib tagħna għall kwalità ambjentali taż-żona għal problemi ta' impatt ta' tniġġis eh, fil-baċi ġeografiku u nikkonsidraw ħaġa fondamentali li l-atturi l partit interessati kollu l-municipalità u s-sit eh, jaslu eh, urġentement għall-implementazzjoni ta' dan il-proċess imħabba il- ħsara ambjentali hemm bżonn li wieħed jgħid ukoll illi jiena informata illi għal dak li tiġi attwalment għax ovvjament kien hemm bidla fil-politika eh, l-awtoritajiet politiċi imma kien hemm issa il-liċenzja biex ikun hemm eh, mħabba il-residwi tossiċi u kien hemm eh, ftehim ma' żewġ intrapriżi biex ikun hemm afforestazzjoni tal-żona f'koordinazzjoni mal-municipalità biex ikun hemm ukoll photovoltaic panels u nixtiequ illi din il-petizzjoni um, eh, tibqa miftuħa għax ovvjament eh, dawn il-proċessi ta' greening ma għadhom ma temmawx u għalhekk nistgħu mbagħad nuru min-naħa tal-awtoritajiet minħabba l-ispezzjoni kif ukoll minn naħa ta' dan il-kumitat nistgħu naraw jekk il-proċess ikun hemm xogħol huwa importanti għalina illi din it-talba din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Grazzi ħafna, President. Muċus grazie. Grazie ħafna lilek, onorevoli. Eh, onorevoli Kanef, Iva, nixtieq nappoġġa l-kollega u ngħid illi jidher ovvju illi l petizzjoni hemm bżonn tibqa' miftuħa ma m'għandniex ħafna eh, hemm nuqqas ta' informazzjoni għalhekk ma nistgħux nieħdu deċiżjoni. Grazzi ħafna. Xi ħadd ieħor li forsi jixtieq jitkellem? Fuq dan il-punt le mhux il-każ, mela naħseb naqblu għax fl-opinjoni tiegħi li nħallu miftuħa l-petizzjoni u nibatu ittra l ġeneralitat Valenzjana li għamlu monitoraċ situazzjoni u jibatuna rapport fuq il-proċess ta' riabilitazzjoni u t-tindif ta' siti ta' minsblit li dan il kumitat Peti. Naseb kulħadd jaqbel miegħi, grazzi ħafna. Issa, Nipproponi id-data u post tal laqgħa li jmiss tal kumitat Peti nipproponi s 16 ta' Marzu 2020 ovvjament nibdew fit-tlieta u nispiċċaw xi sitta u nofs u mbagħad l-għada 17 ta' Marzu nibdew fid-disa' san nofsija u nkomplu wara l-offsinar nibdow fis-satejn u nofs u nibqa' għaddejjin bħal-mija tradizzjoni sas sitta u nofs. Tajjeb wisq. Grazzi ħafna. Kummenti le grazzi lil kulħadd tal-parteċipazzjoni attiva tagħkom u nawguralkom l-ikla tajba. Grazzi.